Now, I'm waiting for members to... Qed nistenna li jaslu l-membri, però aħjar ma nistenniex iktar, diġa bizna b minuti, l-odwa tajba l-kulħat, u issa naraw xħareġ mill laqgħa tal-koordinaturi l ewwel nett l-adozzjoni tal aġenda ta' jannar din ġiet adottata u fuq ir rapporti u opinjonijiet nitlob lill policy advisors biex ma jagħmlux daqshekk storbju hemmhekk eh, fir-rokna dwar ir-rapporti u l-opinjonijiet għandna. Ħtarna l-Sur Valencia l-ICI u dwar il-monitoraġġ fuq l-applikazzjoni tal-liġi komunitarja u l-scoreboard tal-ġustizzja li posponejna id-deċiżjoni tagħna fuq rakkomandazzjoni kontestata kien hemm talba tal-EFDD fuq il-petizzjoni 599 u tal-Gwa Gwa fuq 167 approvata petizzjoni 624 posposta l jmiss u l-oħrajn ġew approvati skont il-proposti ta' kompromess tiegħi. Il-fact-finding visit eh, għall ġermanja ġiet ppreżentata bi programm aġġornat u l-membri għad għandhom ċans li jingħaqdu ma' din iż-żjara. Nistgħu nakkomodaw erba oħra, żewġ membri sħaħ u tnejn ex officio, però għandkom deadline ta' 27 ta' Novembru. Kif tafu? tlabna l-buro u kol biex jitraduċi l-annessi tal-grupp ta' ħidma fuq il-benessri ta' tfal u ġie deċiż li nitolbu traduzzjoni fi Franċiż u Ingliż ġala darba il-traduzzjoni Ingliża teżisti diġà. Franċiż u Ġermaniż eh, tikkoreġi ruħa il-President. <laughs> okay, French and German, and that's it. On, uh, on the policy u fuq l-istudji tal-Policy Department u l-proġett stowa deadline għall proposti 27 ta' novembru l-10 ta' filgħodu u segwitu fuq il-fakta dik il-petizzjoni 10-88 deċidejna li nitolbu għal studju mill-Policy Department si U għedin nistennew għat-tweġiba tal-Kommissjoni mistennija sa' nofs għal-nofs li għannar. Sa' frattant il-koordinaturi se jkomplu jkontemplaw aktar ħidmiet fil-laqa ta' jannar u frar. Eh, deċidejna li nilqaw u kol l-Parlament Marokkin, pero mish se jkunnem skambju ta' opinjonijiet, xaħġa ta' kortezija bissa tkun din. U deċidejna u kol li nirreferu d-deadline attwali brabta mal l-split u separate votes u d-deadline l-ġdida issa hija jumejn tax xogħol qabel il-votazzjoni. U xejn aktar. Issa ngħaddu għal petizzjoni Everything has happened. That was a beautiful piece of music. Mużika sabiħa ħafna. Il-petizzjonanti mhumiex fil-kamra għadhom għadhom ġejjin. Ma nafx se nagħmlu ġifieri. Mela l-mużika minn fejn ħarġet ġifieri, il-mowbajl ta' xi ħadd kien dak. Forsi nisimgħu il-mużika fil-frattemp.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 So, thank you very much. Mela, grazzi ħafna tal-li kontu għawnek eh, kmini. Petizzjoni 37.14 fuq l-agenda naħseb nistaw nitrattaw din qabel jekk taqblu intom u l-rappreżentant tal kummissjoni qiegħed hawnhekk ukoll u xek tajjeb wisq. Mela nkunu effiċenti u nisfruttaw il-ħin li għandna mela 37 il-petizzjoni fuq il-bini ta' tri fejn il-belt ta' Orlean. Jean Leon Salomon petizzjonant qiegħed hawnhekk flimkien mal-konsillir tiegħu naħseb ngħaddi l-kelma direttament lilu. Hemm filmat ukoll. Tajjeb wisq. Mela, naraw il-film l-ewwel.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 maybe... Tajjeb u Forsi nispjega li issa il-membri Spanjoli li xtaqu jitkellmu dwar il-punt preċedenti ma, ma nistgħu nagħmlu xejn għaliex il-petizzjonant mhuwiex hawnhekk. Jiġifieri biex ma nitilfux ħin biex nkunu effiċjanti, effiċjenti, nagħmlu punt ieħor għalissa. Issa, Ġammeri Salomon, Thierry Soler, naddilkom il-kelma għal żewġ minuti, jekk tixtiequ tispjegaw aktar x'in il-problema hawnhekk. Signori, għannum tal-200 membru tal-Medjoval li jena president tagħha nirringrazzjakom għammijaj għandi sur soler membru jiena ġejt maħtur ukoll fil kunsill ta' Dipartiment del-Ware, dan id dipartiment in-naħa ta' Parigi jgħaddi minnu l-war l-ikbar xmara fl-Ewropa. Għal dawn l-aħħar 20 sena viċin Orlea rib pont li jeżisti diġà l-ġargo, il kunsill kien qed jipprova jimponi proġett eh, diversjoni ta' triq ta' 15 km. Dan il-proġett ta' 100 miljun euro qiegħed jeddet il-biodiversità ta' waħda mill-aktar partijiet sbieħ tal-war, żona protetta, żona Natura 2000 u ħafna kwalifikazzjoni toħrajn minkejja riżoluzzjoni ta' 23 ta' settembru 2008 li kienet qiegħda tixli eh, u semmi r-riskju għal habitat il-proġett ċerta waħda baqa' d u din l-infrastruttura l-ġdida ma tirrispettax l-artikli l-artiklu 6 tad direttiva 92-43 hija ta' teddida l-preservazzjoni tal-ispeċi u l-habitats tagħhom. M'hemmx raġuni. M'hemmx interess pubbliku marbut ma' dan il-proġett u soluzzjonijiet oħrajn ġew injorati l-impatt fuq l-ambjent se jkun serju għaliex dan jista' jwassal għal ħerba fl-ispazju aħdar il-pont li huwa maħsub ukoll jista' jaffetwa xmara, għana għedin nitkellmu dwar biodiversità eċċezzjonali 150 speċi ta' safar, insetti wkoll. il veġetazzjoni wkoll tkun affettwata. U l-Kunsill tad Dipartiment qed jgħid li dan se jkollu impatt negliġibbli biss. U l-istudju ta' impatt ma kopriex l-ispeċi kollha ta' safar u organizmi oħrajn. Iż-żona ta' riproduzzjoni ta' dawn l-ispeċi wkoll se tkun eh, affettwata. Il-vantaġġi allegati ma jidhirx li huma fl-interess pubbliku, m'hemmx imperattiva ewlenija li wieħed jipproċed bil-proċett. Il-proġett kien ibbażat fuq l-idea li kien se jkun hemm trasport akbar bit-triq, però dan ma ġarax għaliex jidher li t-toroq eżistenti kienu taħsara u rew ukoll li l pjan il-ġdid mhux se jkun effettiv u l-akkumulazzjoni ta' traffiku eżistenti bit traffiku ta' żoni ġirien bħala riżultat ta' dan il-proġett dan iwassal għal aktar traffiku, aktar kaos, aktar kilometri disponibbli għal għassewi aktar tniġġis, insomma, m'hemmx vantaġġi u qatt ma ġiet evalwata l-ebda soluzzjoni alternattiva. Il-crossroads, pereżempju jistgħu jiġu aġġustati mill-ġiddid. Il-pont eżistenti jista' jissaħħaħ, jista' jkun hemm flyover tar-roti, affarijiet bħal dawn, però xejn ma ġie kontemplat. Nitolbukom li tikkonfermaw li intom taħtiġu li d-direttivi Ewropej jiġu rispettati u li taħtiġu wkoll l-implementazzjoni ta' proċedura li twaqqaf dawn il-pjanijiet mill-aktar fis possibbli. Grazzi ħafna, nirringrazzjak, Sinjur. Issa ngħaddi l-kelma l-sur Schweigt. Grazzi. Mela, il-Kummissjoni studjat il-petizzjoni aġġornata li taffetwa żona Natura 2000, però l-ewwel punt li rajna kien il proċeduri li nsibu fil-leġislazzjoni ambjentali kien hemm rispett fil-konfront tagħhom. Mhux se nidħol fid-dettalji, però nista' nsemmi diversi proċeduri li analizzajna jekk inqisu dawn il-kundizzjonijiet il-Kummissjoni temmen li inizjalment sta għall assoċjazzjonijiet li huma kontra dan il-proġett li jgħaddu din il-kustjoni l-imħallef l-imħallef nazzjonali li huma responsabbli għal liġi komunitarja dan sar diġà imbagħad mill-banda l-oħra ġalla darba l-istudju ta' impatt kopra qatt ta' speċi, habitat, interessi komunitarji, eċċetera hemmhekk il-Kummissjoni evalwat il-miżuri ta' kumpens li ġew notifikati lilha mill-Istat membru skont artiklu 6 paragrafu 4 tad-Direttiva tal-Habitats u fejn xieraq nistgħu nitolbu għal kjarifika minant l-awtoritajiet Franċiżi. Brabta mas sustanza l-petizzjonanti qegħdin jindikaw li m'hemmx interess ġenerali skont artiklu 6 paragrafu 4 tad-direttiva tal-habitats, però aħna ħadna nota tal-fatt li l-proġett huwa maħsub biex innaqqas il-problemi maħluqin me traffiku u reperkussjonijiet negattivi oħrajn. Imbagħad brabta mal-proporzjonalità tal-proġett hawnhekk għal darb'oħra l-imħallef nazzjonali qiegħed f'pożizzjoni aħjar biex jindirizza l-każ għalhekk aħna mill-Kummissjoni ma identifikajniex raġuni biex nintervjenu. Il-petizzjonanti għandhom ikomplu bl-ilmenti tagħhom quddiem l-awtoritajiet nazzjonali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa niftħu l-mikrofonu biex jintervjenu l membri u nfakrukom li din hija petizzjoni li ilha miftuħa għal 12-il sena. Jiġifieri huwa stramb li s-snin għaddew u ħadd ma refa responsabilità tiegħu u x'inhu kollegi għandhom il-kelma. Margaret, Iva? Jina kont zor ta' din, din iż-żona ilu ħafna mill-inqas ħames snin. Però kien ċar anke dak iż-żmien li dawn il-pjanijiet dan il-proġett ma kienx ġustifikat. Dak iż-żmien kien hemm triq bil-pedaġġ li ma kienx inkluża fil-pjanijiet u dan ifisser li aħna qegħdin ngħidu għandna bżonn għandna bżonn toroq ġodda għaliex ma nużawx l-antiki. Ma nafx hekk inbidlet xi sitwazzjoni, però kien ċar dak iż-żmien li kien ċar li l-awtoritajiet ma kinux qegħdin jagħmlu dak li setgħu jagħmlu. Sakemm ma jiġri xejn allura hemm tendenza fil-Kummissjoni ma rrid ninsulta l-ħadd, però insomma, fil-Kummissjoni però anke fost l-awtoritajiet biex ma jeħdux responsabilità u kollox jintesa. Umbat eh, il-proġett isir, umbat wara namlu il-post mortem. Jina kont fost dawk li insistejt li din il-petizzjoni għanna nżammuha miftuħa għaliex hija ta' teddida ċara għal żona bellezza. Iż-żjara seħħet fl-2007 biex infakkarkom. Għaxar snin ilu ġifieri tgħid il-President. U x'inhu, hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem dwar dan, Eleonora. Jiena naqbel ma dak li qalet il-kollega Hawken. Il-petizzjoni rridu nżommuha miftuħa għaliex minkejja li għaddew dawn is-snin kollha. Jidher ċar li l-Kummissjoni minn banda m'għamlet xejn, qalet li m'għandha xejn x'tagħmel u anki l-awtoritajiet lokali li jibqgħu jinjoraw din l-evidenza eh, soda ppreżentata mill-petizzjonanti. Il-punt huwa dan l-għażliet politiku l-għażliet politiċi jibqgħu jalqu għajnejhom fil-konfront ta' mudell anzi jkunu mħajra b'dawn il-proġetti li jkunu taħsara l-ambjent u jinjoraw imbagħad proġetti li jkunu tajbin għall-ambjent. Anki għalija l-petizzjoni nżammuha miftuħa u jekk nixtiequ nibagħtu ittra oħra min-naħa tagħna jaf ikun mod tajjeb kif nerġgħu nitfgħu l-attenzjoni tagħna fuq din il-problema. Grazzi. Peter Jar. Kumment ġenerali. Imbagħad xi ħaġa aktar speċifika. Aħna spess kritikajna l-istadji inizjali ta' proġetti ewlenin. Fil-kumitat tagħna aħna dejjem nittamaw li l-istati membri jirrispettaw ir-regoli kollha, però aħna ġili jedna hawnhekk li fil-fas ta' pjanar għandna bżonn dialogu kostruttiv mal istati membri l-istati membri jagħmlu l-pjanar tagħhom imbagħad l-affarijiet jiġu deċiżi. Dak li rridu nagħmlu huwa li jkollna dialogu minn qabel fil-fażijiet bikrija, jiena nixtieq dialogu. Fil-bidu ta' proġett inti tista' tirranġom l-affarijiet, tista' tirrimedja jekk il-partijiet kollha jaqblu, però dak li jiġri huwa l-proġett jitkompla u l-affarijiet ikomplu jiggravaw. Hemm parti però li naqbel dwarha mal-Kummissjoni. Il-petizzjonanti għandhom jeżawrixxu l possibilitajiet legali tagħhom kollha fi Franza hemm jirrikorru quddiem l-awtoritajiet Franċiżi jiġifieri. Possibilitajiet legali kollha dawn irdu jiġu eżawriti. Jiena ma fhimx x'inhu jiġri. Il-proċeduri legali jiġifieri imbdew u l proġett beda naħseb dan il-każ għandna nagħlquh mhux għaliex aħna sodisfatti, le, raġuni oħra, Brussell ma tistax tibqa' tgħin. Naħseb li l-unika ħaġa li rridu nagħmlu hija li neżawrixxu l possibilitaj fi Franza. Jett. Sinjura Kosso Iva, grazzi. tant ila twila di la deja li bdiet qabel ma jina naqat mal kumitat Imma qed tendenza um, negattiva hawnhekk sfortunata li dan il kummissjoni spiss tkun dajfa fil-tweġibit tagħha. Nixtieq ngħid li l-kollegi tiegħi għandhom raġun din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Mela, Margaret, il-Kummissjoni dejjem Eh, ma tatix l-importanza bizzejt l-affarijiet li għandhom xaqsmu mal-ambjent, jekk ma tkunx ekonomija ma eh, jtuwix importanza. Mod kif il-Kummissjoni tipprova tevita li tidħol f'każijiet illi jiksru l ambientali, per eżempju. U na dejjem dan affarijiet ta' kwistjonijiet nazzjonali. Timmermans stiftakru prova eh, ikisser il-direttiva tagħna ma għazza ta' tal-lemma. Xorta diki l-ideja mill-Kummissjoni meħdux responsabilta tal-liġijiet ambientali. Ħadda raġel hawnhekk mhux probabbli u responsabbli ma hija kummissjoni. Il-Kummissjoni li qed tipprova kemm jista' jkun naqas l-importanza tal-liġi ambjentali. Grazzi m'għandix iktar kellima fuq il-lista. Naddu l-kelma lura lill petizzjonanti allura. Żewġ minuti. Grazzi, Signor President. Mistoqsijiet. Dan huwa proġett twil għandu 20 sena fil-verità. Il-Kunsil Lokali approva jitratta l-affarijiet mod differenti u ħafna proġetti ġew abbandonati minħabba riski inveluti. U Issa qed nersu qrib iż-żmien fejn il-proġett jista' jkun implementat parti mill-foresta diġà tqaċtet biex propju jinbeda l-bini, il-bini ħajħu ċertu snin. Aħna nifmu x'qed il-Kummissjoni u nafu li ġu trattaw il-ġudikatura franċiża, jenna nagħmlu għaddin imma għasbis għanna data biex eh, marru l-ewwel darba qudiem il-qorti Franċiża ġifieri l-appelli u bid-dawmin ta' soltu nibżaw li l-bini ħajkun imbeda jekk mhux ukoll tlesta qabel ma l-ġudikatura tgħidilna jekk hux legali jew le. U hemm Konflitt interess bejn il-Kumitat tal-Inkjesta Pubblika u Kunsill Lokali ħaġa li rajnija wkoll. Mid deċiżjoni ta' ġudikatura l nixtiequ li ta' titwil aktar ribta situazzjoni u Zammu f'moħħkom ħar tkun ta' detriment kieku dal proġett tal-ispeċi li jgħixu f'din iż-żoni. ħadġu jekk jġobkom il-Gvern Franċiż biex jagħmel il-kontrolli. Ħalli l-awtoritajiet lokali ma jitħallew xarriħhom u jibdew tiġa fil-fatt ġabdew. Din hija kwistjoni sensittiva ħafna ilha 20 sena pendenti u għat memx soluzzjoni għalija. Grazzi għal petizzjonanti tal-li irrikorrew għawnek ila ħafna d-deja din bla dubju għat interess komunitarju għall-Europa, bla dubju meta naraw din direttiva eh, natura 2000 u eh, direttiva ta' Habitat artiklu 6 paragrafu 4 bla dubju xi ħaġa li tassew għandha tikkonċerna l-Ewropa kollha kemm mhux Franza biss u dan għal każ pendenti qudiem il-Qorti Nazzjonali dan din is-sekonda, il-Kummissjoni ddeċidiet li sta għall qorti illi ddeċidi. Għallek li nistaw namlu għal nuru għahna kemm interess eh, komunitarju, impatt ambientali f'parti importanti tal-Ewropa, najdu li jista' jkun hemm konflitti ta' interess. Imma hemm bżonn naċċertaw illi ir-responsabiltajiet jittieħdu bis-serjetà mill-awtoritajiet Franċiżi Għallek nisuġġerixi nibatu ittra l-autoritajiet franċiżi biex infakru għam mill konsiderazzjoni ta' ambientali jridu jittieħdu konsiderazzjoni kemm jista' jkun fl-implementazzjoni ta' direttivi illi għanna u jgħat naraw x'inhuwa il-konflitt ta' interess u nħeġġuhom salli jieħdu id-direttivi f'konsiderazzjoni għawija qabel ma jissuktaw. Qabel ma jkollna tweġiba t-tweġiba Franċiżi ma nistgħux nalqu din il-petizzjoni kollha nżommuha miftuħa u fl itra rridu ngħidu li aħna rridu tweġiba bil-miktub u għamituna t tweġiba urġenti. U l-għadin dunwa eh, kas pendenti u dim il-qorti dannu li nistaw namlu għal-issa Margita Kirchbock. Iva, għal darbaħra skużani li ma konċ preparata għawnek, skużani ta' dan imma M'hemmx evalwazzjoni ta' impatt diġà li sar mill-awtoritajiet Franċiżi u ma minnix ukoll rakkomandazzjonijiet meta kellna l-fact finding mission. U x'għalulna l-Kummissjoni fuqha. Il-Kummissjoni tant kienet vaga li Mus nibża' li ħanitflu daw il-każijiet u darboħra imbagħad ikollna każ eh, sitwazzjoni post-mortem wara li kollox ikun marżmerċ u wara li jiġru l-fatti kulħadd eh, imbagħad jaqbes. Naqbel. Peter, kieġbok. tassew frustrat xtaqt li kellna kollegi franċiżi hawnhekk biex jiċċarawna l-affarijiet qed nitkellmu dwar l-aspett legali. U spiss za każijiet li mħalla fejtara jiena minni xħan iddeċiedi dwar dan għax ikun tarċis ikun post mortem. dina mish kwestjoni ta' ta' jappjaw ħażin hawnhekk hija kwestjoni ta' ċertezza legali. ċarezza legali wkoll. Jiena m'iniex espert legali. Aħna maħniex qorti, imma nistgħu forsi nindikawkom id-direzzjoni, forsi nejdilkom u kolx kien għadin għamil petizjonanti għek dan għax federazzjoni tajba, skużawni li għan nejt ma. Jista kun intom għandkom raġuni ma tittara xin hija it-triq legali għal petizjonant ma jridx kompens finanzjarju għonek iżu kun jaff jekk l-affejtu mux skont il-liġi Aħna m'aħniex qorti hawnhekk, il-kollegi tagħna nsaqsuhom x'għan għamlu. Ma nistawx nsaqsu l-kollegi dwar dan, dan huwa każ qudiem il-qorti. Issa nduru fuq l-awtoritajiet Franċiżi nitolbu għam l-evalwazzjoni ta' impatt nitolbu għama konformita ma' żewġ direttivi dak li nista' nagħmlu. Dak biss nistgħu nagħmlu għalissa taċċettaw tajjeb wis. And, okay, you know now that we have an eye on this. We are going to turn to the French authorities and we will point out that... Mellis għandu l-autoritajiet franċiżi ngħidu l li ħna interessati ħafna fil kas nafu li jem konflitt ta' interess. U li rridu naċċertaw li kollox isur konformità ta' sħiħa ma' direttivi issa ta' u iżna dwar petizzjoni ta' qabel, petizzjoni 25 22 dwar il-train high speed bej Madrid u Mursija. Nilqakom il-petizzjoni 19 fuq il-parti taħt l-art ta' dina it-train fil-belt ta' Mursija. Ntom għedina unnek u s-sanaddilkom il-kelma. Is-sur Kontrera u l-petizzjonant illi jixtieq jibqa anonimu qudiemna. Għandkom ħames minuti kull wieħed. Buenos días, estimado miembro del comité. Lodwa tajba, sinjuri, aħna negrazzjawkom minna ħata reġjun u l-belt ta' Mursja tagħna. Matul dal-aħħar 30 sena ħna ġilidna sabiex il-ferrovija li tasal fil beltana ta' tgħaddi taħt l-art. Bilna fl-1991 u fl-1995 u fl-2006 konvenju illi kien hemm obbligu illi għal li iva dan irrid jidħol jgħaddi minn taħt l-art għax kien hemm ukoll impatt ambjentali tal-2009 u uh, kulħadd qabel li kienu jgħaddi minn taħt l-art, imma l-gvern le, il-gvern deċida kontra ċewqa ta' kulħadd li jgħaddi ferrovija minn fuq l-art, issa inna snin niprotesta u grazzi tal-li għacċettajtu dil-protezzjoni, ministeri tagħna komplew iżidu il-trejn kull ma baqalhom 6000 metru biex ikunu konformi mal-impatt ambjentali għalhekk dan juri illi direttivi Ewropej mhux qed ikunu rispettati l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kkundanna bosta drabi l renju ta' Spanja tal-mod kif kisser il- dak li kien qed kienu qegħdin jgħidu l-impatt ambjentali tal-Unjoni Ewropea u aħna kuljum idu nifaċċaw għalhekk dal-isfreġu issa. Impossibbli li aħna nitolbu illi titwaqqaf jitwaqqaf ix-xogħol minħabba illi ma qed jiġi rispettat l-ambjent u lek aħna tlabna li prosekutur tal-ambjent għaliex f'din is-ksur sfaċċat irrid isir xi ħaġa, għamel xi ħaġa però ir-Renju Spanjol ma tax leġittimità għat-talba u r-riżultati. Aħna anke il-konvenju ta' Arhouse qed inħossu li qed jinkisser. Issa, għonek nixtieq nippreżentalkom daqsxejn is-sitwazzjoni tiegħi u tal-uf oħra li jgħixu f'Mursja jiena noqgħod barra minn din iż-żona tal 1000 metru li qed jgħaddi minn taħt l-art. Sissa m'hemmx proġett għaż-żona tiegħi imma ħajkun hemm eh, isu bħal ħajt illi irid jitla u jkolli ngħaddi minn dan il-passaġġ hawnhekk tar-ritratt għaliex jiena li t-tifla tiegħi misa nħalli għatgħaddi minn dan il- din is-subway ma tadax li mhix ħalli lit-tifla ta' diminem dawn is-subways ikonna nużawhom eluf ta' drabi aħna tfal tagħna biex imorru l-iskola, ċ-ċentru ta' saħħa l-istitut, l-iskola, il-knisja tfal tagħna jridu jgħaddu minn hemmhekk bil-lejl u aħna ma nistgħux nirqdu eh, noqogħdu hemmhekk imwerrin qabel ma nisimgħu il-passi tagħhom jaslu qudiem il-bib. U dan minħabba il-ksur tal-wedijiet tal-gvern mill-eluf ta' nies li konna jaddu bil-fors minn hawnhekk u min mbagħad huwa għandu xi diżabilità ma jistax jgħaddu minna daw in-nies minn fejn jgħaddu. Aħna soċjetà diviża minħabba fekk u għalhekk qegħdin hawnhekk. Ħafna nemnu li dana it-trejn eh, ta' veloċità għolja kalli għaddu minn taħt l ma gidbulna hekk ħajamlu ħaraw mill-wiċċ u għalek għedin nitolbu biex jekk joġobkom tal-ux il-petizzjoni, għamlu dak li għandkom tamlu. Għamlu xaħġa sabiex il-persekuturi kollom il-possibilità li jiddefendu l-ċittadini jekk joġobkom tal-qux il-petizzjoni u għabiz bis-supervizjoni vigilanza ta'kom li nistaw naċċertaw ruħna illi il-wedit tal-gvern ta' trejn taħt l-art xi darba jkunu realtà. Grazzi ħafna. Grazzi. Unħaddi issa rappresentant tal-kum. Le, anzi, għanna t-tini petizjonant għandek ħames minuti inti u koll. <clears throat> Estimado signore. Signori, grazzi ħafna ta' l-attenzjoni li qed tuni. Tiġaddew 30 sena, daw l-erba' xar bojot li għandi dak iż-żmien kienu suwet u waqgħu lura fi żmien kif ukoll ġalhom kollegi illi bdew il-ġrida miegħi bħal pereżempju l-Patri Tornell illi kellu eh, imbarra mill-kanser għajr għatma seta jara il-ħolma tijaw issir realtà ċoħe li trejn taddi minn taħt l-ar 30 sena mimlija wadiet li ħat li maġawx wetqa Meta kien ġi firmat pata trejn taħt l-ar taħna ħsibna li kollox xirna xinna namlu l-affarijiet meċċew sew fl-2009 kien hemm dikarazzjoni ta' impatt ambientali, kien hemm riforma tal-pjan ġenerali ta' nazzjoni ta' l-pjanar pubbliku ma fl-2011 ġie approvat l-ewwel proġett li maġġir tirat fl-2012 biex jgħaddi trej minn flok fil-wiċċ u minn dak iż-żmien aħna inna nipprotestaw kull narta ta' tlieta, kull narta ta' tlieta sa kemm imbagħad kellna l-ikbar manifestazzjoni ta' reġjun ta' Murzja tistgħu taraw hemmhekk. Illum inna 73 jum in bla interruzzjoni ta' xejn bejn it-8 u l-11 ta' flaxija li hija ta' nies imorru jipprotestaw fit-toroq ta' Mursi ma ma kienx biżejjed għalhekk qegħdin hawnhekk. Jiddispjaċini li kollha ngħidha di ma bisma meta l-Ewropa rat l-affarijiet x'qed jiġru fil-Spanja li bdew jagħtu daqsxejn każ. L-ewwel għaddew 530 metri taħt l-art, un 580 iżjed 100 u 1100 fl-axħar mis-7800 l-waduna sabiex Sal-lum sissa qatt m'hemmx wadiet u proġetti fissi biss wadiet fl-arja. Aħna edna li dina mhix legali f'kull fażi tagħha edni għad il-ħaġa anki il-prosekutur tal-ambjent prova jwaqqaf xogħol għalli imma wasal Eh, qoddim ħajt u ma eh, ġiex rikonoxxut leġittimità attiva li l-prosekutur din hija ħaġa li aħna ednija hawnhekk fil-Parlament Ewropew ednija qoddim il- Konsil ta' Mursja li għamel l-istudju li rikonoxxa li jista' jkun hemm il-legalità possibbli ma ma sar xejn u biss meta ġejna hawnhekk u għedna u għajatna kemm kien hemm nuqqas ta' rispet għal wadiet u l-ġijiet, emmek biss, sumbat, meta bdejna namdu affarijiet hawnhekk li il-gvern Spanjol jisu beda jaħsibha, ġifieri jekk ġokkom, studjaw dak li għandkom tistudjaw, għamlu dak kollu li tistaw sabiex jitwaqfu dal-ġen ħalli dil-ħagġa ma s-sir imkien ieħor dinha trejn ta' veloċità għolja dejjem qed toqrob issa li tgħaddi Eh, mill-wieċ. Il-belt ħat ispiċċa maqsuma fit snejn u il-kwartieri fejn ngħixu aħna barra mill-belt ħaj ispicċa u iż-żona fejn fija jien m'għandniex proġetti wediet biss illi mhux imwettqa. Sitwazzjoni attwali hija redikola, l-proġett attwali ta' eh, li taddim il-wiċ mandax taqsam xejn ma' proġett oriġinali tal-2006. Il-kwartieri ħajkunu separati, familji li qabel kienu jgħixu ħames minuti minn xulxin minn xulxin se jkollhom jaqbdu l-karozza biex jaraw il-xulxin u il-subways li jemmu miex bizzejet u ma perikolużi u koll, ovvjament, nifmu li t-tamel sakrifiċu ma kiku dan ikun biex it-trenja d minn taħt l-art, ikun valla pena, ma umma ma mxak rridu u ma jridu illi jaddu tren mil wiċ kontra ta' dak li kien maqbul. il Illum fil-Mursja 20 ta' eluf ta' ċittadini li jiexu hemmhekk qegħdin ħarsu lejkom, ma sa' ikunu hemmhekk għax dawn eh, eh, nies illi ma jippermettux jiġu hawnhekk, ma jifilħux jiġu hawnhekk. Imma din jitużi xorta kif kien jgħidilhom il-patri u kol tornel. Dan huma nies li ma jixtiequx jaraw li tfal tagħhom joqogħdu jgħaddu minn daw is-subways kuljum u dana eh, minħabba illi l-wedijiet intassew. U għalhekk aħna nitolbu eh, illi ma, nibqgħux sejrin bija dina u ma ħajbqaw jinsistu b'dan it-trejn li għaddu mill-wieċ aħna ma nistawx inkomplu sejrinek, ejjejna, però nittamaw li dan il-komitat iżomm miftuħa petizzjoni tagħna sabiex to jobbligaw l-istat Spanjol iwetta il-wedit li għamlu l-belt tana. Grazie, signori. Thank you very much. And now I give the floor. Grazie ħafna issa għanna il kelma li rappresentant tal-Komissjoni. Uh, yes, many thanks. Grazie ħafna. Din hija petizzjoni li għandha ħafna intrigi ġofija hija dwar id drettiva tal-IAR hija ċar illi l-IAA oriġinali tal-2009 tirreferi għal mini fil każ tal-belt ta' Mursija. Din il-petizzjoni hija tal-2014 u tajt illi il-proġett kien qed jiġi mbiddel fuq il-post. Aħna ktibna lill awtoritajiet Spanjoli sabiex ngħidulhom illi meta tibda l-proġett b'mod sinifikattiv trid terġa' tagħmel l-EIA, trid terġa' tagħmel screening. fl-2015 imbagħad l-awtoritajiet Spanjoli kkonfermaw illi l-IA oriġinali se jibqa' applikabbli u ma hemm l-ebda intenzjoni li jkun hemm ksur tal-liġi billi jkun hemm modifika fil-proġett, jiġifieri eh, dak huwa l-aħħar aġġornament li kellna Però qed nerġaw nisimgħu il-messaġġ tal-petizzjonanti ovvjament ser nevalwaw dawn l-allegazzjonijiet u mbagħad natu il-konklużjoni tagħna l-Kumitat f'komunikazzjoni oħra u li kuntattjaw ukoll l-awtoritajiet Spanjoli, il-kollegi tiegħi qegħdin f'Madrid illum fil-laqgħa tal-pakket. Jiġifieri qegħdin hemmhekk mal awtoritajiet spanjoli, aħna ser nevalwaw dawn l legazzjonijiet un bat natukom risposta. Grazzi ħafna. Niftaħ il-kelma lil kollegi Rosa. Grazzi, grazie il petizzjonanti u dawk prezenti. Jiena se jkolli inħallikom qabel ma tagħlaq il-petizzjoni għaliex għandi appuntament Jekk inqisu l-pożizzjoni tal-Kummissjoni li l-ħin kollu f'kuntatt mal-Ministeru jiena il-petizzjoni nżomma miftuħa. Jiena tkellimt mal-Ministeru qabel il laqgħa u dak li qaluli huwa dak li tafu intom. Huwa l-impenn tal-Ministeru b'mod li ix-xogħol jgħaddi minn taħt l-art. Se jkun hemm mument meta meta eh, ix-xogħol ikun irid isir eh, b'mod proviżorju però l-impenn aħħari huwa li ix-xogħol jgħaddi minn taħt l-art, ix-xogħol li sar eh, en għal dan ir-riżultat. Però jiena il-Ministeru qal li Il-pjan huwa li il-linji jaddu minn taħt l-art, pero sakemm ma naslu għal dak il-pont għatem ċerta kompromessi li jridu jisiru. Mbagħad eh, u kol kumitat ta' diskussjoni eh, dan f'Ottubru fejn hemm l-involviment tal-Kunsill, rappreżentanti soċjali, professjonisti u dan huwa forum l-aktar xieraq b'mod li wieħed ikun jara li kollox miex sew. Id-dikjerazzjoni ta', ta impatt ambjentali għada fis-seħ bil-kriżi ippruvaw ikunu ippruvaw jaraw il-flus kif qegħdin jintefqu. Dak li qaluli huwa li x-xogħol beda fil-15 ta' Novembru ċerti fażijiet xi jimilu dawn ix-xogħlijiet se jwaslu għal ċerti fażijiet fosthom l-acoustic screen u mbagħad ninkomplu bil-fażijiet l-oħrajn ukoll. u nittamaw li l-kwalità tal-ħajja titjieb. Jien għandi fiduċja sħiħa f'dak li għall ministru fl impenn tal-Ministru u anki x-xogħol ta' dan il-Kumitat li nħoloq nittamaw li xogħol isir tajjeb jgħaddi minn taħt l-art. Però ġalla darba il-Kummissjoni qiegħda f'kuntatt dirett mal-Gvern Spanjol u l-Gvern ta' Mursja fil-frattemp nżommu l-petizzjoni miftuħa sakemm il-Kummissjoni tgħidilna x'kien ir-riżultat, però naħseb li l petizzjoni għandha tmur tajjeb u hekk ukoll se tkun tajba t tweġiba tal-Gvern Spanjol. Chris? Grazie Afne sabi attris. Grazie Cecilia, quiero da. Grazie Cecilia, nishti Nat il-merħba lil petazzjonanti. u inna nitkelmu fuq lave għal din ir-reġjun ta' Spanja proġett illi suppost kella taddi għave eh, taħt l-art f'Mursja. U dan Dan kien il-pjan oriġinali, ma mbagħad meta kienu ħajibdew raw li ma kienx hemm flus biżejjed biex jgħaddu trejn taħt l-art u l-gvern ta' dak iż-żmien qal li l-affarijiet ma slawx isiru. U għalhekk li lemm il-bidliet li sar wara mbagħad li ħassibni li iżjed għavarja dak li qal xej kummissjoni saraħ li moħħi. U għalli qegħdin nitkellmu fuq proġett illi kellu ċertu karatteristiċi u danna il-proġett illi taddi tren fuq um, li kien diġà jeżisti mhux qegħdin nibnu waħda ġdida, ma dan għal-proġett li ġie approvat wassal għal evalwazzjoni ta' impatt ambjentali favorevoli u mbagħad iċ-ċittadini f'ħafna każijiet qalu li l-affarijiet jinbidlu qed jinbidlu għaddejjin minn bidla u l-Kummissjoni Ewropea illi hija gwardjana ta' trattati tit allura taċċetta dak li qed jgħidu l-awtoritajiet Spanjoli ma jekk hemm tant informazzjoni naħseb inni kollha tmur tmur u tara fil-post bajnejha stess jekk dan ix-xogħol x'qed jagħmel. U allura kif qalet il-Kummissjoni li ħajamlu komunikazzjoni ġdida l petizzjonanti u inħoss li hemm bżonn li jkun hemm komunikazzjoni żgur ma' l-awtoritajiet Spanjoli jekk qegħdin hemmhekk jekk tkunu f'Madrid, morru Mursja, morru waraw bajnejkom ħalli tkunu tistgħu tiddeċiedu taraw tagħtu ġudizzju u tagħtu tweġiba sodisfaċenti lil petizzjonanti tagħna ħaġa li s'issa ma saritx u dinha mhix aċċettabbli intom tidu tmorru u taraw sabiex tagħtu garanzija kollox qed isir f suppost u jiena naħseb li l-kumitat tagħna jiena bħala membru tal-liberali dil petizzjoni tinħalluha miftuħa sakemm nikun hemm soluzzjoni għaliha u dan il-mandat għandu jkun il-Kummissjoni Ewropea tmur hemmhekk fil-post u tagħti garanziji suffiċenti u tiċċertifika il proġett oriġinali kien soġġett ta' impatt ta' valutazzjoni ta' impatt ambientali favorevoli jew jekk lej jkun hemm sospensjoni. Grazzi. Thank you, Beatrice. Uh, Miss... Grazzi, Beatrice. E signora Albion. Grazie. Grazie. Mela, l-ewnet, jena ovvjament nilqa l petizzjonanti u nixtieq nenfasizza dawn it-73 ġurnata ta' mobilizzazzjoni il-ġirien fit-toro jitolbu drittijiet tagħhom u jgħidu essenzjalment li ma jixtiequx ostaklu perikolus li jifridhom mill-belt u li jxekkel lin nies diżabbli wkoll li jista' jkollhom problemi ta' mobilità. Jena staqxtaqt insemmi żewġ affarijiet l-ewwel neċ ħaġa li semmi diġà li l-proġett imbidel u l-ferrovija ta' veloċità għolja issa se tgħaddi mill-weċ u mhux minn taħt l-art f'Mursja. U għaldaqstant it-tieni kwistjoni l-aktar li għandha x'taqsam mal-leġiżlazzjoni Ewropea hija li d dikjarazzjoni ta' impatt ambjentali saret fuq proġett li impatt inbidel u għaldaqstant hija dikjarazzjoni mhux sħiħa frammentata u mhux attwali. Frammentata għaliex inqasam il-proġett biex ma jkunx hemm eh, evalwazzjoni globali u mhux aġġornata għaliex il-proġett inbiddel u mhux qed iqis il-wasla tal-ferrovija fil-wiċċ u mhux minn taħt l-art, ġifieri eh, m'hemmx aġġornament. Dan ma jirrispettax id direttiva tal-evalwazzjoni ta' impatt ambjentali li aħna speċjalment il-Kummissjoni rridu naraw li tkun rispettata dan rajneħ diversi drabi, kwestjonijiet tal-ibbiliet, infrastruttura kbira fl-Ispanja. Din il-prassi ta' frammentazzjoni tal-proġetti jew inkella tibdel il-proġett però ma tibdilx id-dikjarazzjoni hawnhekk sempliċement ngħid li irridu naraw x'inhi it-tweġiba li tirċievi l-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea kif diġà għedna tagħmel l-istħarriġ tagħha biex tara jekk din id-dikjarazzjoni ix tajba, jekk il-proġett inbidilx, jekk hemmx bżonn dikjarazzjoni ġdida jew inkella nipparalizzaw din il-kwistjoni sakemm niċċaraw l-affarijiet u t-tinni net u skont it-tweġiba li se nieħdu forsi bħala komitat nistgħu nikkuntattjaw lill-Ministeru tax-Xogħlijiet b'mod li jiċċaralna daqsxejn is-sitwazzjoni u b'mod li nesprimu tħassib tagħna viżavi dan l-ostaklu li se jaqsam il dawn lin-nies. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Is-Sur Marcellesi. Grazzi ħafna, President, grazzi ħafna lill petizzjonanti wkoll illi waslonek fi Brussel biex jippreżentaw il-petizzjoni tagħhom. Jina kont Mursja bil-platforma biex nara l-affarijiet, bidea biex nara bajnija kif huma l-affarijiet, għanna 50.000 ċittadin li ħarġu fit-toroq jipprotestaw. Umma laqqas għandhom aċċess għal servizzi bażiċi llum il-ġurnata, ikollhom bil-forsi għaddu minn taħt it-triq biex imorru E, jagħmlu l-qaddi tagħhom kuljum nara daqsxejn kemmi sitwazzjoni diffiċli huwa minnu li l-gvern wieġeb li ma biddilx il-pożizzjoni tiegħu fuq l-impatt ambjentali tal-2019 dan l-istess proġett, imma qed naraw illi inti iż-żmien illi ħajdum dan ix-xogħol għaddej irid ikollok triq eh, parallela minn fejn ħadd imbagħad il-ferrovija fil-wiċċ U ovvjament l-affarijiet inbidlu mill dak li kien hemm fl-2009 l-impatt ambjentali għalhekk tajjeb illi immorru nerġgħu naraw x'qed jiġru l-affarijiet u nitolbu illi l-impatt li qed ikun hemm fuq il-ħajja ta' ċittadini wkoll it-tul ta' żmien li jkun hemm ukoll il-proġett ix-xogħol għaddej ħajkun hemm impatti soċjali, ambjentali, speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-mobilità fil-belt, is-saħħa fuq iċ-ċittadini, il-fauna urbana, dan huma kollha impatti li l-Kummissjoni Ewropea trid tikkunsidra jħassibna wkoll dak li qalu dwar il-konvenju ta' Airhouse, il-prosekutur ambjentali għamel eh, denunċi tijaw laqqas biss kienem tweġiba, laqqas biss sinata leġitimita. Għalek, irridu naraw u kolx għat jiġri eżattament u jekk dana wix skont il-konvenju ta' Arhus. Il-petizzjonanti mhix l-ewwel darba li saru l wadiet il-inkestru, anki Bajadojid kien hemm weda li l-ave tgħaddi minn taħt l-art u illum il-ġurnata l-ave Zgur miex għaddejja minn taħt l-art imma għaddejja mill wiċċ ġifieri aħna eh, drajna issa daw l-affarijiet problemi ta' dan it-tip miex l-ewwel darba li qegħdin ngħidu laqqas dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet Bdonjana tiftakru. X'sar hemmhekk mill-gvern iġifieri tajjeb li nerġgħu niddiskutu daw l-affarijiet u għalhekk jiena nippoġġa l-proposta ta' kollega tagħna biex il-nista kummissjoni jmorru jaraw bajnejhom hawnhekk u b'hemmhekk jifhmu x'jiġifieri li jkun hemm ħajt fiżiku f'nofs tfaħaj tangibli da f'nofs il-belt li tifret il-luf ta' ċittadini u l-impatt li qed ikollha fuq il-ħajja tagħhom. Grazzi u nħallu l-petizzjoni miftuħa kieġek. Mrs. Valina. Grazzi, Signora Valina. Grazzi, grazzi l-petizjonanti, grazzi ta' din il-ġlida ta'kom. U ovvjament palma għadu kif semma hemm tendenza li naraw reputatament hawnhekk kemm bil-gvern ċentrali Spanjol kif ukoll il-gvernijiet reġjonali. U dan qegħdin naraw issa wkoll bħala prassi normali fi pajjiżi oħrajn issa wkoll il-frammentazzjoni tal-proġetti ġifiri tal-istudju ta' impatt ambjentali. Eh, dan biex jippruvaw jgħaddu proġetti li kieku ma jkunux aċċettati, naħseb eh, kummissjoni tridu tibdew teħdu nota għaliex din hija prassi li qegħdin joħdu għadrawa hemm bżonn miżuri wkoll min-naħa tal-Unjoni Ewropea u min-naħa tal-Kummissjoni. Palma għal Florence ukoll dan rajnieħ f'Donjana, però rajnieħ eh, brabta ma' proġetti oħrajn ukoll ħafna. Kummissjoni Ewropea tweġiba li tat kien qed tgħid li eh, li taddem minn taħt l-art ferra tal-ferrovija kienet ħaġa biżejjed, però eh, il-Kommissjoni trid tibqa' viġilanti meta hemm problemi persistenti fuq livell akustiku, l-pajżaġġ, mobilità, u inti tkun qed taqsam ukoll eh, il-post u dejjem hemm il-menti kostanti fuq l-aċċess għall informazzjoni pubblika ta' proġetti ambjentali hemm kwestjoni tal-konvenzjoni ta' Arħus ukoll eh, xi ħaġa li qed tinkiser ripetutament mill-Gvern Spanjol għamlu xi ħaġa nixtieq infakkarkom kif għamlu l-petizzjonanti wkoll kien hemm din il-protesta eh, it-tweġiba li ġiet riċevuta hija li hija ndbatu l-pulizija it tal buba meta n-nies jiġġildu d-dirtijiet tagħhom hekk jirrispondi l-gvern. Din hija xi ħaġa li trid twassal il-gvern reġjonali u l-gvern ċentrali, il-gvern irid jirrealizza li hemm eh, protesti fil-konfront ta' dan il-proġett dwar dak laqlet il-kollega tal-Partit Popolari iva l-Ministru seta qal ħafna affarijiet, seta wiet ħafna affarijiet, jina niftakar il-kliem tal-Ministru meta appoġġa eh, proġett f'Santander u meta kollox wasal għant il-Ministeru mill-Ministeru tkellmu bil-kontra għal daqstant il-kliem ma joddu għal xejn, speċjalment Meta rajna li dan ġara anki b'dan il-Ministeru, nittama l-petizzjoni tibqa' miftuħa, nittama li l kummissjoni tagħmel żjara tagħha tara kif qegħdin isiru l-affarijiet għaliex ir-realtà differenti mill-uffiċċji u nittama li jkun hemm rapport ukoll tal-Kummissjoni u dan il-punt nerġgħu niddiskutuh meta jkollna l-informazzjoni kollha. Grazzi ħafna. Thank you, Soledad. Grazzi ħafna, Soledad, nil-għaw l-Kumitat Kontinni ma narak. Grazzi, President. Nixtieq nibda l-ewwel billi nirringrazzja l-petizzjonanti illi ġew hawnhekk jgħidulna kemm huwa importanti da suġġett tal-Mursja u wara li smajt il-Kummissjoni fimtu koll illi ir illi l-affarijiet, fimti l-affarijiet mux qed isiru sew. Anki biex wasanna saw, tara kemm l-affarijiet marru ħażin. Din il-belt ġiet imweda ċertu affarijiet kif ħataddi din it-tren, ekk iridu u l-affarijiet issa spiċċaw saw. U fil-verità, anke il-politiċi kollha din hija dbeżbiża. Iċ-ċittadini ta' Mursi qegħdin jgħidulna ma jistgħux jibqgħu sejrin hekk l-affarijiet u ma jridu li t-trejn taħdi minn Mursi ma t-taħdi minn taħt l-art kif ġew imweda u għalhekk eh, għandna dil petizzjoni fi Spanja sar Eħe, ħafna investiment fuq l-infrastruttura u dawna trains ta' veloċità orja, lave imma għatem postijiet fejn dina il-ferrovija ma waslitx u situazzjoni budgetarja ma naħsibx li tifavorixxi eh, dinna l-investiment l-lum il-ġurnata. Mursja edha fix xlok ta' Spanja u hemm bżonn li tkun konnessa ma bqija ta' Spanja bħal l-oħra ta' xlok ta' Spanja. U din hija ħaġa importanti għal mursi u ċittadini kollha u ma jridu l-proġett jisir, però jrid isir b'tali mod illi ma jkunx ta' detriment għall belt. U għalhekk tajjeb kif intqal ukoll il-Kummissjoni tagħmel segwitu għax jidher ċar illi l-awtoritajiet Spanjoli ma imxewx mal-direttivi u mal-liġijiet. U l-importanti li nixtiequ għalli mursija ikolla din l-għavem mux le imma jgħaddi minn taħt lajt. U Nixtieq issa li l-Kummissjoni jmorru hemmhekk jikkomunikaw mal-awtoritajiet Spanjoli mbagħad tiġu hawnhekk u tgħidulna għalu ma ntqalx jekk inxemm il-bidla li kien hemm bżonn tal-proġett u tal-attitudni min-naħa tal-Gvern għalhekk nitlob li il- anke l-petizzjonanti jaraw bajnejhom kemm aħna qegħdin ngħinuhom u biex ukoll intuhom is-soluzzjoni li huma għandhom bżonn u li qegħdin ifittxu. Grazzi, issa wasal il-ħin li nagħtu l-kelma lura lill-petizzjonanti. Ah, skużani ma rajtikx. Majta naddilek il-kelma. Muchas gracias, President. Grazie, President. Aħna ma ġejniex hawnhekk eh, b'kapriċċ. Aħna ġejna unnek għaliex nafu kif timxi Spanja u nafu l-lum li wieħed eh, jeżerċita drittijiet tiegħu ta' petizzjonan dawn in-nies qegħdin jużaw waħda mill-lodda tagħhom b'mod li l-kliem sabiħ li smajna llum eh, jispiċċaw biex jistarfu f'xi ħaġa l-inqas il-garanzija li dan il-kliem dawn il-fora ma jispiċċawx distrazzjoni tal-opinjoni pubblika għandna u għandna nżammu din il-petizzjoni miftuħa. l kummissjoni apparti x-xogħol li se tagħmel illum fi Spanja hemm bżonn li tara x'inhu jsir fir-realtà. Qed nielkom aħna morru mursija, aħna ilna snin naraw din il-ferita, aħna nistgħu ngħidulkom li dak kollu li ntqal mill-ġirien hija riflessjoni ċara ta' dawn il-ksur ta' direttivi minnaħħa minnaħħa tal-awtoritajiet. Hemm ukoll iċ-ċirkostanza terribli ta' dak li jista' jfisser fil-konfront ta' dawn in-nies umli. Eh, dawn in-nies qalu kollox dwar x'inhu jiġri dan huma nies umli u vulnerabbli. Dan huwa skandlu huma ġew hawnhekk mimlijin raġunijiet u jeħtieġu li aħna nipproteġuhom għalhekk aħna ġejna hawnhekk u għalhekk nitolbukom li żommu l-petizzjoni miftuħa u l-Kummissjoni t tiggarantixxi id-drittijiet kollha ta' dawn in-nies li ilhom is-snin eh, jippruvaw itejbu sitwazzjoni ta' konnettività sitwazzjoni li tista' tigrava jekk aħna ma narawx li din il-ferrovija tgħaddi minn taħt l-art. Ayala welcome back. Is-Sinjura Ayala Sender nilqgħu lura. Grazie. Lo siento, stava in eh, una reunion. Grazie, skużawni kont għadha flaqa fuq l-enerġija l-Mediterran u eh, kelli niġi mill-bot, skużawni mela, kif għadna l-beraħ l-ewwel aħna nilqaw li l-petizzjonanti kienet diġà ċans illi nittaqa' magħhom jiena u nisma' il- l-menti tagħhom ukoll li huma f'waqthom u bir-raġun għaliex kien hemm xi bidliet dal-aħħar fuq livell Ewropew fis-sens illi bil-petizzjoni bis-saħħa tal-petizzjoni tagħhom illi nexxilhom illi jiċċaqalqu xi affarijiet. Inti meta tibda tagħmel xogħlijiet pubbliċi għall-infrastruttura tat trasport, palma u dan it-trejn ta' veloċità għolja kwalunkwe infrastruttura oħra illi tgħaddi minn daw il-korruturi ewra mediterrani ġifiri il-network trans-Ewropew u twieġa palura l-bżonn priorità Ewropea. Rejni għadin u koll bil-mina tal-rasta bit-trejn ta' Granada u koll li l-snini la għaddeja bil-problemi li jkun hemm lave, eċetera, hemmhekk, u dawn l-infrastrutturi kbar insomma illi jaħtieġu li jkun hemm mhux biex konsultazzjoni pubbliċi, konsultazzjoni ta' ċittadini affettwati, soċjetà ċivili u bl-aktar mod wiesa possibbli, imma illi mill-Unjoni Ewropea stess ikun hemm eh, naraw daqsxejn kif nistgħu ntaffu l-impatt ta' dan ix-xogħol. Fil-każ ta' ċertu postijiet xhur fi kasta ta' Granada snin domna għaddejjin bija situazzjoni fil kasta ta' Mursja l-istess snin ila ta' fetwa il-ħajja ta' kuljum ta' daw iċ-ċittadini. U fil kasta ta' deċiżjoni illi il-tren tgħaddi minn taħt l-art u kalla tkun biċa xogħol pionira ta' ċertu punt ukoll. Avvolja mbazza fettab kienem il-kwistjoni ta' Katalunja ta' Hirona, Imma fil-kas ta' Mursja tajjeb illi raffajt isiru sewa ma' kienem problemi u rritu eh, kun previst li f'kull fazi rritu kun mux bizzi konsultazzjoni, l-ispiegazzjoni u kapacita tal-ċittadini eh, li jesprimu ruħom imma li naraw ukoll xajkun l-impattu kif nistgħu ntafuħ xej. Il-ġimgħa li għaddiet kien hemm il-Ministru fi Strasburgu u tkellem fuq propju da suġġett fil-laqa li kellna miegħu u nifraħ għalhekk il-petizzjonanti xi ma dejjem dal-movimenti li fl-aħħar jaslu hawnhekk. Fl-aktar fażijiet tard biċċa kbira u jaslu hawn imma tajjeb illi imbagħad meta jiġu dawn l-affarijiet li inqas nibdew naraw xi ħaġa titċaqlaq. Imma jtu kien hemm ukoll ċertu ċertu ehm, għalfien ċertu sensittività u kol minnaħat tal-ministeri jissa għadin jifmu, għadin eh, jikonsidraw l-affarijiet tajab il-petizjoni ħalluha miftuħa, nikdbu l-ministeru u kol tal-proġetti urbani u naraw daqxej meta u kif jistaw siru l-affarijiet. Jgħidulna u kol flima ma situazzjoni jinsab ix-xogħol sabiex ikunu nistgħu nagħtu inġenzjoni aħna unak fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Fil-fatt il-petizzjonanti nirringrazzjaw maġ bil-mod il-mod bis-saħħa tagħhom l si ċaqal u nittama fid-direzzjoni tajba. U naħseb illi hemm bżonn illi nżommu il-pressjoni għaddejja. Kif għattinti kwa President u nasiġu għallura li l-Kummissjoni tagħmel konsultazzjoni tagħha u tirċievi eh, tweġibit ħata tal-Ministeru li sissa l-pajis tal-għadu ma it's. Grazzi ħafna issa wasal il-ħin sabiex naddu l-kelma l-ura l-petizjonanti sabiex narqu din id-diskussjoni. Natigom zoċ minuti. Għanna mm, vidu alusiones għala la... A semma il-ħtieġa li l-ferrovija taddi minn taħt l-art, din ovvja ħadd ma jaħseb li aħna qegħdin niġġieldu b'mod li l-ferrovija ma tgħaddix minn Mursja. Ma nistax ngħidu dan, però hemm bżonn li nlaqgħu ħaġa mal-oħra. Eh. Eh, La verit jaddi minn taħt l-art minn Mursija. Aħna meta bdejna nġildu 30 sena ilu, għas bis kanna lave, konna qegħdin konna qegħdin nitkellmu fuq il-passaġġ ta' trejn eh, u x'inhu, imbagħad kanna lave wara u aħna maħniex kontra li jasal u jgħaddi minn Mursija Lave, ave pero jrid jgħaddi minn taħt l-art bħalma kellna fl-2006. Issa jrid jgħaddi minn fuq l-art b'mod sforzat. Però rridu nqisu ċ-ċirkolazzjonijiet attwali. Imma ninsewx ukoll il-kwistjoni tal-impatt ambjentali, dan għandu impatt aktar qawwi għal din norma binarji elettrifikati, impermeabbli u ħajt li se jifret l-belt b'mod definittiv. U apparti minn hekk jien għandi dokumentazzjoni li nistanġibilkom ukoll. Kien hemm tentattivi wkoll biex wieħed jipparalizza l proġett Jiena fil-pożizzjoni tiegħi semmejt kif l-2011 kien hemm proġett li waqaf mbagħad fl-2012, però kien hemm ukoll każijiet simili fil-2013 u 2014. Proġett għandi qudiemi hawnhekk proġett li kien imbeda xar eh, li però il-proposta mbagħad ġiet irtirata. Eh, Novembru 2014. Ġifiri din il-biċċa tax-xogħol iva jew le ex se nagħmlu, hekk se nagħmlu, però mbagħad nieqfu din hija xi ħaġa ripetuta. Anke din li għandna issa mhix proposta serja u jekk lavi għaddi mill-wiċċ ta' mursija se jkollna dawn il-problemi. Ħaġa prioritarja din għalina, grazzi. Thank you very much. And... Grazzi ħafna. Nifirħilkom għal-ħidma ta'kom. Bdejtu taħdmu 30 sanilu u rnexxilkom tiġdu l-attenzjoni ta' kull deċiżjoni politika fi Spanja u fl-Ewropa, ġifieri grazzi għal din il-ġlieda u għall passjoni tagħkom, il-passjoni li bija eh, affrontajtu din il-ġlieda. Wasal iż-żmien illi mm, nalqu d diskussjoni aħna ser niddeċidu li inżommu l-petizzjoni miftuħa nibbatu ittra lill ministru tat Trasport u lill ministru tal e, tal-ħidmit pubbliċi u ngħidu diversi affarijiet l-ewwel in-nuqqas ta' EIA aġġornat li jrid jiġi eh, adottat għal proġett il-ġdid nitkellmu dwar il-konformità jew in-nuqqas ta' konformità mal-konvenzjoni ta' Orhors u mbagħad impens ħih illi dan il-proġett finalment se jsir taħt l-art l-ebda l oħra ħlif taħt l-art irridu niżguraw li dan isir. Naħseb illi irridu kol aġġornament tal-Kummissjoni dwar dan nifhem li qegħdin eh, fi dialogu kostantu jinnispera u nispera eh, wkoll li tirrapportaw li dwar id-dialogu mal awtoritajiet Spanjoli dan huwa dak li nistgħu nagħmlu. Nistgħu wkoll ovvjament nibatu informazzjoni lill kumitat tat Trasport f'din il-Kamra sabiex inqajmu l kuxjenza tagħhom. Nistgħu nagħmlu dan iva kulħadd qed jaqbel nixtieq ngħid lill petizzjonanti illi mhux dejjem faċli illi naqblu f'dan il kumitat però f'dan il-każ bil-kollegi Spanjoli mill-gruppi kollha qed naqblu għal darba Inna vera kontenta li tnaqblu. Grazzi tal-li ġejtu, grazzi tal-impen ta'kom sabiex tħallu dan din ir-rokna sabiħa ta' Spanja, ir-rokna ta' Mursja kifini. Grazzi ħafna. Grazzi, Can I, can I just ask you to maybe leave the room a bit quietly and... Nishtiq nistaqsikom sabiex toħorġu mill-kamra mingħajr storbju. Għax għandna petizzjoni tara, forsi tistgħu titkellmu barra minn din il-kamra. Grazzi. Can I ask my colleague, Mrs. Al... Nistaqsi l-kollega, Signora Albiol can I ask Mrs. Albiol to escort the... Signora Albiol, jekk jogħġbok, eh, akkompanja l-petizjonanti barra minn din il-kamra u komplu il-konversazzjonijiet ta'kom hemm barra. Mrs. Albiol. Mrs. Albiol. Signor Albiol, jekk joġbok. Akkompanja l-petizjonanti barra minn il-kamra sabiex inkomplu bil-laqaw tistaw tkomplu tan u tbusu l-xurxin barra minn il-kamra. Now it's high time to turn to the Danish petition. Wasal il-ħin li ngħaddu għal petizzjonanti Danizi. Din hija dwar il-ksur tal-gvern Daniż tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-akwakultura. Din hija petizzjoni 578 u il-petizzjonanta hija is-Sur Eva Maria Wingerhout Bila. Nadilek il-kelma 5 minuti. Grazzi ħafna, grazzi tal-li tajtni l-opportunità li nipprezenta dan il-kas importanti dwar il-ksur tal-gvern Danis ta' diversi legislazzjoni ta' unjoni Ewropea dwar l-ilma. Fissem ħafna politiċi eh, lokali u ħafna ċittadini li sfortunatament ma setewx jiġu hawnhekk għax għadu kif kellna elezzjoni fid-Danimarka. Dan il-każ jikkonċerna il-, -il pjan ta' Danimarka illi iżid it-tniġis fil-Bahar Baltiku u fil-Kategat. Skont liġi 111 il-kunċett artifiċjali ta' spazju ambjentali ġie introdott u dan jippermetti aktar nitrat u fosfat u għalhekk l-ambjent marin imur għall-lar. Ser nifoka fuq żewġ punti prinċipali, it-tniġġis il-konsegwenzi negattivi għar reġun u l pajjiżi ġirien u kif dan imur kontra l-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel net il-WFD direttiva għafasta l-ilma tajt illi sustanzi illi iwaslu għal eutrophication ġifiri nisartu fosfori għandhom jisnaqsu però fil-Danimarka 95% tal-ilmijiet tal-kosta ma jilħux dawn il-miri però il-gvern danis jemmen illi spazju ambjentali inħala għad t-nġis għaliex id-Danimarka għamlet tnaqqis oħrajn. Dan l-ispazju ambjentali ma jizdix fil xjenza jew fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea jippermetti il-negozji tal-akwakultura sabiex eh, inizzu aktar ehm, minn 800 tunnellata ta' nitrat u nispettaw disejn tunnellata ta' fosforu u jista' jkun hemm iktar tniġis jekk ikun hemm kumpens x'imkien ieħor. Din il-liġi tajt illi jekk tikkumpensa l-istrumenti marini tista' tnaqqas il nitrat u l-fosforu l-effetti li l-mollusku jneħħi in-nitrati mhux eh, għabbażi ta' xjenza. Il-molluski ħallu warahom ċertu sostanzi li jneħħu l-ossiġnu, l-antibiotiċi u eh, sustanzi oħra għalhekk il-kumpens mhix eh, vijabbli il-konsekwenzi negattivi għall-ambjent u reġun tagħna huwa ħażin. Aħna mħasbin dwar l-ambjent f'Katikat u Ġursland u tal-pajjiżi ġirien li ma ġewx ikkunsidrati mill-gvern Daniż. Il-tbattit ta' ossiġni se jagħmel effett ħażin fuq l-ambjent tal-ilma u għall-industrija tat-turiżmu. Il-ħaxix tal-baħar mhux eh, mhux tajjeb għat-turisti lanqas. Jintuża jintuża r-ram għal gadgets u dan jagħmel ħsara l-ambjent ukoll. Se jkun hemm ħsara wkoll għall biodiversità tar-reġjun tagħna. Kif innu dan kollu kontra l leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea liġi wieħed wieħed wieħed tippermetti kompens għal tniġġis meħabba rritet ta' molluski. Però il-pakett agrikolu jippermetti aktar tinġis li tasal għal 800 tunnellata ta' nitrogenu. Et anki jekk il-żona il, il, il-kwalità xirqa xorta waħda qed inkomplu n-nisu hemmhekk bekk ma nilqux il-miri ambjentali tagħna. Il-tirġis ta' nitrat fid-Danimarka żdied fl-aħħar snin. Il-WFD jissuġġerixxu li jkun hemm analiżi soċjoekonomiku u evalwazzjoni ta' impatt dawn kieku juru li mhux biss l-ambjent imur għall iżda wkoll li jkun hemm ir-riżultati negattivi għall-ekonomija u l-impjiegi fl-industrija tat-turiżmu din il-liġi tmur kontra l-prinċipji tal-WFD u il-direttiva ta' strategija marina. U t-nġis imur li lim il-benefiċi finanzjari. Dan fid-dawlu koll li hemm alternativa fuq l-art. Aħna nistaqsu l-Unjoni Ewropea illi itwaqqaf il-proċess illi jkun hemm il-ġiset ħarat tal-akwakulturi u tibdel din il-liġi sabiex il-kunċett ta' spazju ambjentali jitneħa. Grazzi. Grazzi ħafna il-rappresentant tal-Kummissjoni qed taħdem sfiq dal-ħodu. Nerġa' nadilek il-kelma. Grazzi ħafna. Meta niġi n-Ogost nitkellem. Grazzi ħafna. Il-kwistjoni tal tneġis tal-nitrogenu hija serja, speċjalment fin-naħa ta' fuq tal-Ewropa, u l-Kummissjoni kienet attiva ħafna fil-ġlida ta' dan it tneġis Aħna kellna diversi każijiet kontra stati membri ma konniex passivi żgur. Din il-kwistjoni speċifika tal-lum fil-fatt il-miżuri huma parti mill-miżuri tal-pakket daniż tal-ikel u l-akwakultura. Irridu nevalwaw il-legalità hawnhekk fl-ewwel ta' Ġunju tal-2017 kellna emenda għal atti ta' protezzjoni tal-ambjent, però din hija klawżola għall ministru bħalma qalet il-petizzjonanta. Hemm bażi legali sabiex il-Ministru jadotta regoli oħra, però li tagħti din is-seta l-Ministru mhux ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea barra minn hekk bażi tal-informazzjoni li għandna s'issa, il-Ministru mużax din il-kompetenza. Iġifieri, għabbażi tal-informazzjoni li għandna s'issa, il-miżuri li ttieħdu mid-Danimarka f'dan il-każ speċifiku fejn jidħu l-miżuri ta' kumpens m'hemmx ksur tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Margaret Outkin. din id-darba nixtieq nitkellem bin Danis għax naf li hemm nies fid-Danimarka jsegwu dan, però nixtieq ngħid lil Peter u l Cecil li dan huwa każ li jaffettwa l-Ġermanja u l-Iżvezja wkoll. kellna indikazzjonijiet minn kollegi mill pajjiżi Baltiċi li huma konxi li d-Danimarka għadġiet hawnhekk bħalli kieku ma miex parti minn xi assoċjazzjoni internazzjonali lanqas biss ikkonsidraw li jistaqsu l-Kummissjoni u l-Kummissjoni ma tkellmitx dwar l-istrateġija tal-baħar Kien hemm diversi sentenzi. Id-Danimarka ma ġietx ikkundannata, però id-Danimarka għadha taġixxi bħali kieku dan l-ispazju ambjentali huwa xi ħaġa tagħhom biss. Fejn tidħol il-WFD huma jgħidu ħdimna tajjeb jiġifieri jista' jkun l-iktar tniġġis. Dan kien is-sib ta' Danimarka sakemm wasal dan il-gvern. Is-sitwazzjoni tidher li hija differenti issa però. Isseparaw iż-żewġ direttivi għax għandhom għax il-WFT turi li ma laħux l-obbliga tagħhom. Umbagħad dwar il-molluski m'għandna l-ebda eh, evidenza li dawn huma effettivi. fl iskiva fjord dawn għamlu dan il-tentativ u l-esperiment ħadem, però ma jfissirx li se taħdem hawnhekk ukoll. Però di qiegħda fuq il-kosta u għalhekk ehm, se jiġu affettwati in New Zealand u l-Iżvezja wkoll għax għandek ir-rieħ li ġej mill-punent. Umbat hemm ukoll il-Ġermanja ta' fuq li hija affettwati minn dak li qed jiġri hawnhekk ukoll, għalhekk nixtieq nistaqsi lill-Kummissjoni. Tistgħu tirreġixxi qabel is-sitwazzjoni tmur għall-ar? Iskom qed tgħidu? Eh, Il-Ministru għadu ma tax permessi sissa għandu id-dritt li għamil dan ġifiri aħna ma nistawx nirreagġiċu. L-istrateġija post-mortem din. meta in-nies pajjiżi jgħidu ġejja din il-liġi, il-Komissjoni tgħid għax għadha ma ġietx adottata, ma mbagħad il-liġi tiġi adottata u l-affarijiet imorru għall-ar. Tistgħu iżommu mal-obbligu tagħkom u tikkonsidraw li d-Danimarka qed taħdem mod nazzjonali biss u mhux qed tikkonsidra l-Unjoni Ewropea u d-WFD. Naf li rappreżentanti tal-Kummissjoni jew taħt eh, is-superjuri tagħhom, però irridu nagħmlu xi ħaġa. Irridu ngħinu xulxin sabiex issir xi ħaġa, grazzi ħafna. Grazzi. Għal żmien twil b'interess kbir u b'tħassib kbir jiena segwej din il-problema dwar il-fatt illi il-gvern Daniż ta' din l-awtorità sabiex ikun hemm l-akwakultura fil-baħar. Dak li qed nisimgħu hawnhekk u li hemm periklu importanti illi il-nutrienti li jaslu fil-baħar se e, se jfixklu l-bilanċ naturali tal-baħar. U jina ħerqana nisma ir-risposta tal-Komissjoni għax ilu kostennejt illi ikonna xi ħaġa aktar minn din ir-risposta ambigwa. Forsi tistgħu tużaw din il-leġiżlazzjoni u tajdu illi din il-liġi wieħed wieħed wieħed hija ksur tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk nixtieq nistaqsi lill-Kummissjoni x'hemm bżonn qabel ma tieħdu deċiżjoni ċara għaliex eh, l-affarijiet huma ċari għax jien jekk inħares lejn dan kollu minn dak li nisma' mingħand l-esperti jidher ċar illi dan huwa ksur tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u bħalma qalet Margaret irridu nistennew sakemm il-ħsara fil-fatt dal Dalodu fil-fatt l-istampa daniża tat rapporti ġodda dwar kemm iħażina s-sitwazzjoni u illi l-ammont ta' nitrati fil-baħar huwa ħafna ikbar milli ħafna minn dak li sibna qabel. Naħseb li s-sitwazzjoni hija ħażina ħafna għalhekk verament nispera illi l kummissjoni tkun iktar ċara. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddu il-kelma lura lill petizjonanta Grazzi ħafna, grazzi wkoll il-Kummissjoni. Grazzi tal-li ikkonsidrajtu l-petizzjoni tagħna naħseb li risposta illi ngħatat bħalma qalu l ħbieb tiegħi fil-Parlament mhix eżatt sodisfaċenti qed tilabu fuq teknikalità li għadha ma sarriġ dil-ħaġa sissa fil-fatt sa fenna fjien hemm applikazzjoni diġà għal ċertu speċi sabiex ikun hemm dawn irtsijiet. Però dawn irridu jitwaqfu qabel ma jsir tniġis fil-baħar. U għalfejn l-opinjonijiet tal-pajjiżi ġirieni ma ġewx ikkonsidrati. Dan l-ispazju ma jeżistix. Nixtieq nistaqsi lill kummissjoni jekk fil-xogħol preparatorju ta' implementazzjoni jew fl-istituzzjonijiet l-oħra semmew dan it-terminu environmental space. Spazju ambjentali fejn inti toħloq spazju għat-nġis illi fil-verità fix-xjenza ma jeżistix. nishtaqt biss nenfasizza l-aħħar ħaġa. Huwa tal-istaġib li l-Kummissjoni imma studjaġ dan dal-ispazju ambjentali li jagħtihom l-awtorizzazzjoni illi nessu iktar tim ma teżistix fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea għalhekk m'għandhomx eh, jitħallew jagħmlu dan nisħaq mal-kollegi Cecilia Peter l'oħrajn tridu tqajmu dan il-każ f'pajjiżkom mal-awtoritajiet tagħkom għaliex il-Kommissjoni ma femiċ, ma ħassix il-dinija interessanti bizzejiet sabiex tikkonsidra li Danimarka qed taħdem b'mod nazzjonali biss. Ovvjament, din hija leġislazzjoni nazzjonali qed nitkellmu l-IPA li adottaw fl-2007 mhijiex liġi tal-Unjoni Ewropea, però hija liġi li adottaw id-Danisi però li mhux qed jimxu magħha. Però jekk m'hemmx bażi reali mela ma m'hemmx sens. Qed nitkellmu dwar ketikat fil-Baltiċi din hija żona fl-Unjoni Ewropea u d Danimarka ma tistax sempliċiment tadotta l-liġijiet tagħha. Din hija kwistjoni tal-Unjoni Ewropea. Qed jaġixxu daqs li kieku hija kwistjoni nazzjonali u naħseb illi il kummissjoni kellha tkun iktar ħarxa, eh, ħanaraw xi meta l affarijiet immorru ħażin, mela jien nagħmlu sommarji. Għandu jkun ċara għandu situazzjoni ta' tkun ċara, però hemm problema għax iva għandna strateġija tal-Bahar Baltiku tal-Unjoni Ewropea illi jien ma kontx bija sissa, però l-Kummissjoni tista' tħares lejn din e, l-istrateġija dan huwa dokument illi għandu jiġi implementat fir realtà. U ma jkunx biss ktieb bla bżonn fuq li xkaffa, Il-Kummissjoni għandha tistudja dan il-liġi tal-Unjoni Ewropea hija konformi ma' dan il-miżuri imsemmija fl-istrateġija ġew implementati mill-gvern Daniż. Aħna nistaqsu l-Kummissjoni li l-petizzjoni tibqa' miftuħa, l-Kummissjoni tatina informazzjoni aġġornata skont id-direttivi u l-istrateġija tal-Baħar Baltiku u u koll nibbatu isra lill-Ministru Danis tal-Ambjent. Aħna nesprimu tħassib tagħna dwar din il-kwistjoni u nirrakkomandaw illi ma nagħtux permessi lill proġetti għabbaza ta' din il-liġi ġdida. Irridu naraw dan kollu f'perspettiva aktar wiesa. Irridu wkoll inkunu konformi bisħieħ mad direttivi jiena mħasba ħafna dwar dan. Il-mikrofonu jekk jogħġbok. Dan huwa l-ispazju li joperaw fih huwa importanti l-Kummissjoni eh, issa mal-vuċi taħar dwar dan għax din ma tiżistix fil-liġi Ewropea Jiena mhux ser nikwota lil Shakespeare, però ta' kollu jisir fl-istati membri kollha huma jħossu li huma waħidhom u ma jimportahomx dwar il-pajjiżi l-oħra fl-Ewropa. Jiġifieri dak li jagħmlu fid-Danimarka għandu konsegwenzi għall-Ewropa, speċjalment fuq ir-Reġjun Baltiku, fuq il-Ġermanja, l-Iżvezja u l-pajjiżi l-oħra. Jiġifieri din hija xi ħaġa ta' interess Ewropew kbir u aħna ser nitkellmu dwar dan fl-ittra u aħna nistaqsu lill kummissjoni sabiex ikun hemm kooperazzjoni mtejba magħna fuq din kwistjoni. Jiena nisħaq magħkom sabiex tikkonsidraw l-istrateġija tal-Baħar Baltiku darba li missil niddiskutu dan suġġett. Tajjeb dan? Grazzi. Grazzi ħafna. tisiliet lid-Danimarka. Sinjor President, jiena interessat fl-opinjoni tiegħek naħseb li din hija xi ħaġa li għandha tinvolvi wkoll eh, l-agri u l-pex il-kumitati. Naf li aħna bħala kumitat kontra dan, però x'jaħsbu l kumitati agri pex tal-ambjent x'jasbu dwar dan. Iva hija nagħmlu hekk ukoll. Nibatu ittra lil agri u l-pex u nistaqsu l-kap tal-unità sabiex iddaħħal di kwistjoni fin-netwerk ta' Peti għax hemm bżonn ta' attenzjoni. Grazzi ħafna Petr. Grazzi Aziza petizzjonanta Nixtieq il-vjaġġ tajjeb lura għad Danimarka. Issa ngħaddu għal punt 16.1 u punt 2 il-preżentazzjoni tal-IPRS u l-istudju l-arranġamenti tal-ħin tas sajf tal-Unjoni Ewropea taħt id-direttiva tal-2000 eh, numru 84 l-evalwazzjoni ta' impatt ex post. Is-Sinjura Angelmeyer. Grazzi ħafna, grazzi għall-opportunità illi niprezentaw dan l-istudju tagħna hawnhekk illum jiena Imgard Angelmeyer jiena naħdem għall PRS u jiena għamil dan l-istudju fuq rikesta tal-Kumitat Jure Juri. Juri staqsina sabiex neżaminaw l-effetti tal-ħidda sar fuq diversi setturi ġifiri fosthom l-enerġija, l-ekonomija u s-saħħa tistgħu issibu dan l-istudju online u tistgħu wkoll issibu xi kopji printjati fil-bib ta' barra. Jiena poġġejt dan il-ħin f'kuntest tal-Unjoni Ewropea u mbagħad nagħmel sommarju tal-effetti fuq is-setturi diversi u nħares lejn opinjoni pubblika qabel ma nikkonkludi b'xi riflessjonijiet fuq xenarji possibbli. L-ideja tal-ħin tas-sajf huwa illi nużaw aktar il-ħin tal dawl tax-xemx. Għalhekk nirreferu għalih ukoll bħala DST Daylight Saving Time fil fil-rabija immexxu il-ħin b'sija u mbagħad nerġgħu nreġgħuh lura fil-ħarifa. Dan jikkonċerna liċ ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea dan huwa suġġett li jiġi diskuss b'ħafna emozzjoni u suġġett ukoll ta' ħafna petizzjonijiet u inkjesti illi l parlament jirċievi miċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Fl-Unjoni Ewropea dan huwa regolat minn direttiva tal-2000 numru 84 din hija fil-fatt id-disa waħda li ġiet adottata ta' proġettura ta' kontiġizjoni trasposta fuq il-liġi nazzjonali fl-aħħar tal-2001, però din id-direttiva ma introduċiċ il-ħin tas sajf l-Unjoni Ewropea, però kienet miżura ta' organizzazzjoni dal-aspett huwa rifless mod ċar fil-għażla tal-bażi legali, ġifieri artiklu 114 ta' TFU li jirregola il- miżuri l approssimazzjoni ta' liġijiet sabiex ikun hemm funzjonament ta' suq intern. Ħafna pajjiżi kellhom storja twila tal-ħin tas-sajf, il-Ġermanja u pajjiżi oħra diġà introduċew dal-ħin fl-ewwel gwerra dinija. F'ħafna pajjiżi dan il-ħin rġa' tqajjem fi sebajnijiet jew tmenajnijiet għamlu dan għal flit raġunijiet, waħda mir raġunijiet kienet eh, frankar tal-enerġija infakru li kien hemm kriżi fil-sebajnijiet u raġuni oħra kienet li jkun hemm iktar dawl jasab sabiex ikunu jistgħu jibbenefikaw minn attivitajiet wara x-xogħol u wara l iskejjer dan mbagħad iddaħħal f'pajjiżi li huma msieħba tal-Unjoni Ewropea u ddaħħal fil-liġijiet nazzjonali fil-bidu l-istati membri għamlu dan skont l-iskeda tagħhom din kienet problema su intern speċjalment trasport transkonfinali, komunikazzjonijiet u l-kummerċ. L-ewwel tentattivi ta' eh, armonizzazzjoni bdew fil-1975, però wara 25 sena u disa direttivi biss kien hemm armonizzazzjoni sħiħa ta' dan il-ħin tas-sajf fil-kuntest internazzjonali illum il-ħin tas sajf huwa osservat fiktar minn 60 pajjiż madwar id-dinja. Eh, l-aktar fid-dinja industrializzata l-Amerika ta' fuq l-Awstralja l-Ewropa u wkoll f'xi passijiet fil band Nofsani. Erba' pajjiżi biss ma josservawx dan il-ħin l-Iżlanda, il-Belarus, ir-Russja u t-Turkija il-pajjiżi Ewropej kollha jibdlu l-ħin tagħhom u jagħmlu dan eh, b'mod sinkronizzat mal-Unjoni Ewropea. Issa nħarsu lejn l-implikazzjonijiet tal-ħin tas-sajf fuq is-setturi differenti bħalma tistgħu timmaġinaw hemm mijiet ta' studji u riċerki li ħarsu lejn xi aspett tal-ħin tas-sajf. Anke l-Kummissjoni studjat l-impatti potenzjali fuq is-setturi ekonomiċi u s-saħħa f'numru ta' studji esterni fl-2009 fl-1999 għamlet revizjoni tad direttiva u mbagħad fl-2007 għamlet rapport ta' monitorazza biex tara jekk l-assunzjoni mill-2000 għadix mm, valida. Bekk kien hemm emenda fid-direttiva e, l-Uffiċċju tat-Teknoloġija u l-Evalwazzjoni tagħha fil-Bundestag Ġermaniż dan fil-fatt e, jitkellem dwar tibdil xjentifiku u teknoloġiku bed ħadda l-punt bħala għal-riċerka. Din ir-riċerka spiċċat fl-2016 u dan din hija l aktar waħda komprensiva hemm evidenza xjentifika u mhux xjentifika illi ġew pubblikati l-2016. 2007 huwa paragonati mal-konklużjonijiet tal- eh, unjoni Ewropea mill-2007. Dan ir-rapport huwa ta' valur għaliex janalizza u javalwa il-metodoloġija wkoll wara kull riċerka. Spiss il-metodoloġija li tintuża jew il-fatturi esterni jistgħu jiżbjakaw għalfejn l-istudji differenti jaslu għal konklużjonijiet differenti. l istudju tagħna tal-IPRS ikkonsidra r-riżultati tar-rapport tal-Bundestag bħala bażi u għamilna kompletazzjoni permezz ta' studji illi ġew ippubblikati sa minn dakinhar ħarsu lejn l-impatt tal- ħin tas-sar fuq is-suq intern, l-enerġija, l-agrikoltura u s-saħħa. Jiena s-ser eh, <clears throat> nillimita ruħi għas-suq intern, l-enerġija u s-saħħa. Is-suq intern jibqa fil-qalba għaliex il-direttiva t-sizgur l-funzjonament tas suq intern l-effetti jistgħu ma jkunux ovvji mal-ewwel daqatajn, però l-ispejjeż fin-nuqqas ta' armonizzazzjoni jkunu ħafna. Il-Kummissjoni ħarset lejn di kwistjoni fi studju illi sar fl-2014 u jkonkludiet illi arranġament li ma jkunx eh, sinkronizzat itwassal għal iktar spejjeż fissu intern. Dwar il-frankar tal-enerġija, ir-riżultati huma mħalta. Hemm fatturi bħal klima, il-post ġeografiku jew il-drawiet kulturali bħal pereżempju jekk le jsirux drawa komuni jew le. Hemm żewġ riċerki eh, riċenti illi jitkellmu wkoll ukoll dwar konsum elettriku. Jista' jkun hemm ifrankar fid-djar però mhux fl-industrija. Studju tal-2016 sab illi fil-medja il-frankar tal-enerġija mill-ħida sajf huwa 0.34% tal-konsum kollu tal-enerġija. Il-kwistjoni tas-saħħa hija mifruxa hemm effetti negattivi u pożittivi fuq termin ta' żmien qasiru twil. Ftit studji jitkellmu dwar dan in-nies jibbenefikaw mill-dawl għax jagħmlu attivitajiet barra mid-dar u l isport huwa konsidrat bħala attività tajba għas-saħħa il-dawl ta' xemx huwa wkoll essenzjali bħala sors tal-vitamina D, però l-argument mhux spiss joħroġ fil-kuntest tal-ħin tas-sajf hemm tfixkil fis-circadian rhythm. U dan eh, joħroġ minn fatt li tivvjaġġa f'żoni ta' ħinijiet differenti. U innu qastar qatt pereżempju għandu pass fuq il-konċentrazzjoni wassal għal ejja ġisem uman jieħu xi ftit tal-ġranet sabiex jaġġusta ruħu għat-tibdil. Però il-bioloġija tissuġġerixxi illi il-ġisem idum iktar sabiex jidra. U hemm persuni illi ikollhom iktar diffikultà, id-diskussjoni fuq l-effett tal-ħin tas-sajf fuq l arloġġ tal-ġisem aktar xi kollu jingħati aktar importanza għaliex eh, il-premju il Nobel la xjenza jingħata eh, l xjenzisti li studjaw propju dan. Sissa l-ebda stat membru ma wara xew għal jibdel ir-reġim, però kien hemm xi inizjattivi anke fil-parlamenti nazzjonali li talbu għall oppożizzjoni tal-ħin tas-sajf jew it-time switch. Għalkemm dawn iridu jittieħdu b'serjetà xorta waħda hemm noqqas tarfi mbrabta mal-opinjoni pubblika jekk inqisu li l-aħħar service tal-Eurobarometer huma mis-snin 80 u 90 meta kien hemm nofs il-pajjiż fl-Unjoni Ewropea u l-kompożizzjoni ġeografika kienet differenti. Hemm polls nazzjonali li jindikaw li xi nies mhumiex kuntenti, speċjalment fil-Ġermanja u pajjiżi oħrajn. U hemm inizjattivi ta' ċittadini nazzjonali u parlamentari, però biex nkunu onesti ma tantx nafu dwar l-attitudni ta' ċittadini li jibqgħu siegta kuntenti bjiem itwal fis-sajf indifferenti. U dawk li jixtiequ li ma nibqgħux b'din il-prassi, xi preferu? Standard time is-sena kollha jew ħin tas-sajf is-sena kollha? Iż-żewġ alternattivi għandhom vantaġġi u żvantaġġi qabel ma niddeċidu Tistaw tuni minuta oħra, Iva, grazzi, qabel ma niddeċidu fuq skema waħda rridu neżaminaw x'inhuma l-implikazzjonijiet ta' ta' dan kollu fitluħ ix-xemx unżur ix-xemx f'sena kalendarja dawn il-curves ivarjaw ħafna minn pajjiż għal ieħor skont id żona ta' ħin tal- tal-pajjiż kif ukoll l-latitudni ġeografika tal-pajjiż. Fl-istudju tagħna din il-varjazzjoni fuq medda ta' sena hija l-estrata forma ta' graf. għal ten Vienna u Stokkolma u nagħtu tabella wkoll fl anness bdejta għall istati membri kollha taħt liġi komunitarja twari l-istati membri ma jistgħux jiddeċiedu li jagħmlu opt-out mid-direttiva dan ikun qed jikser il-liġi komunitarja u kwalunkwe bidla tar-reġim attwali liġi bidla fid-direttiva. Jidher li hemm tliet azzjonijiet possibbli li nżommu ir-reġim attwali nirrevokaw id-direttiva jew nemendawha Dwar ir-revoka, jekk inqisu l-Istati membri trasponew din id-direttiva fl-liġi nazzjonali, ir-revoka mhux bil-fors iġib fit-tmiemu il-ħin tas-sajf. Sempliċement inwaqfu l-armonizzazzjoni komunitarja fin-noqqas ta' din id-direttiva l-Istati membri jistgħu jiddeċiedu dwar jekk iżommux il-ħin tas-sajf u fuq liema skeda bħala konsegwenza ta' dan revoka iġmaħar riskju ta' frammentazzjoni li fih innifsu jista' jwassal f'distorsjoni tas-suq intern inkonvenjenza għaċ ċittadini u negozji. L-emenda tista' tfisser li l-Istati membri jagħmlu opt-out din, din l-iskema teżisti fl-Istati Uniti però ma tantx jużawha l-istati x'in-nies jipproponu li nemendu l-leġiżlazzjoni b'mod li s-switch tiġi abolita fl-Istati membri b'mod uniformi, però nekk irdan qisu Xi jfisser dan vizavi tluħ ix-xemx, nżul ix-xemx fl-istati membri biex intaffu eh, effetti mhux mixtieqa forsi nistgħu nibdlu it-time zone ukoll kompetenza nazzjonali din. Mhux għalina li niġġudikaw x'għandu jsir fil-ġejjien l-iskop ta' dan l-istudju kien li nsemmu x'inhu l-ħsieb u l-applikazzjoni tad direttiva attwali 2000 84 u biex neżaminaw ukoll l-evidenza disponibbli fid-diversi joqsma li tmiss magħhom id-DST. F'dan ir-rigward l-istudju tagħna jipprova jagħti kontribut imparzjali għal dan id-dibattitu. Grazzi ħafna u skużawni li tkellimt fit-tul. Grazzi kien interessanti ħafna dan l-intervent inti semmejt affarijiet li ma ħsibx fuqhom, pereżempju x'diżastru jkun li il-kompetenzi jmorru lura fidejn l-Istati membri nispiċċaw f'kaos totali. Kaos totali jkun biċċa xogħol kieku, però insomma, ngħaddu għal petizzjoni 2558 għall-obilizzjoni ta' dan is-switch fl-Unjoni Ewropea il-petizjonanta xawfinov, ed hawnhekk nadilek il-kelma l-5 minuti. Grazzi. Jena li ju toġobni kontent li jieta hawnhekk. Grazzi għal din l-opportunità. Però nisimgħu ħafna dwar il-burokrazija fi Brussell aħna. Ekk, tiġi mitqisa Brussell fil-Ġermanja u pajjiżi oħra, din is-switch dawra tal alloċi jazbal. Ar minn hekk però aħna ma nixtiequx inreġgħu l-affarijiet lura u dan huwa każ ta' burokrazija żbaljata. Jiena naħseb li n-nies ikunu aktar kuntenti kieku l-Unjoni Ewropea tkun għalija biżżejjed biex tirkonoxxi l-iżbalji tagħha b'hekk ir-rispett liju jiżdied u jkun hemm inqas dwejja eh, fost in-nies. Il-prestazzjoni ekonomika tagħna marret tal-lar eh, b'din il-prassi. Forsi għax in-nies għadin jaħdmu għanqas. Anki il-prosperità problema għaliex qegħdin nikkompetu ma' pajjiżi li ma jibdlux il-ħinijiet eh, tagħhom l-ekonomiji emerġenti u dan għandu effett fuq it-tfal għaliex meta jkun hemm mis switch it-tfal jisibuha diffiċli joħorġu mis-sodda imorru war l-iskola u dan jaffettwa l-output ekonomiku tal-EU. In-nies ukoll jordu ħażin u insomma ma jkunux kontenti. Meta jkollna deċiżjoni politika dejjem se jkun hemm nies li jkunu kontra din id-deċiżjoni, però l-maġġoranza tan-nies naħseb li huma favur li nabolixxu din id-dawra tal-alloċ. Nipproponi kompromess. Ġifiri, namlu hekk. Ikonna xi ħaġa in between ħin ċentrali Ewropew. Grazzi ħafna ir rappresentant tal-Kummissjoni Miona Mawna Bjorklond isem Svediż ħafna. Grazzi ħafna. Onorevoli membri, u ukoll. Grazzi ħafna tal-inkludejtu dan is-suġġett fuq l-aġenda tal-lum. Grazzi l-petizzjonant ukoll aħna. Iva ħadna nota tal-petizzjonijiet kollha diversi marbutin mal dan il-pont U ovvjament ħadna nota wkoll ta' tħassib espress f'dawn il-petizzjonijiet. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Parlament Ewropew eh, servizz ta' riċerka li ta' stampa tajba ta' fiex ninsabu bħala riċerka. Preżentajt tajb ħafna wkoll il-kontest viżavi din id-direttiva wkoll. Fil-fatt kif diġà ntqal, qatt ma kien lan tal-liju jew il-Kummissjoni li nintroduċu id-didwira tal-alloġġ din kienet armonizzazzjoni b'mod li nlaqqaw flimkien prassi u reġimi differenti fuq livell nazzjonali b'mod li ma jkunx hemm problemi marbutin mas-suq intern. Kif diġà semma wkoll ovvjament id-deċiżjoni fuq eh, il-ħin standard hija kompetenza tal-Istati membri u hemmhekk għandna tliet time zones fl-Ewropa ġifieri Aprili. Min-naħa tal-Kummissjoni Aħna rrispondejna wkoll għal għalat ta' mistoqsijiet mill-membri tal-Parlament eh, brabta ma' dawn l-affarijiet. U konfermajna diġà li aħna bħalissa qegħdin neżaminaw din il-kwistjoni, naraw x'evidenza hemm, naraw kif jistgħu jkunu l-iżviluppi fl-istati membri u naraw x'jista' jkun l-input taċ ċittadini fuq il-livell ta' ċittadinanza. F'dan il-kuntest eh, grati ħafna għal din ir-riċerka addizzjonali li ġiet preżentata għalina dan jikkostitwixxi input addizzjonali viżavi riflessjoni eh, tal kummissjoni u anke l-petizzjonijiet u l-mistoqsijiet tal-membri tal-Parlament jgħinuna wkoll biex inkomplu bl-eżamina tagħna. Ovvjament aħna nixtiequ li jkun hemm diskussjoni li tkun imsejsa fuq l-evidenza u fuq l-opinjoni rappreżentattiva fuq medda komunitarja. Issa nkomplu bl-analiżi tagħna u nieqaf hawnhekk għalissa. Grazzi ħafna, grazzi. U nistaqsi l-Kommissjoni issa. Ġela darba l-Kommissarju qal li fl-2017 se jagħmlu eżaminazzjoni oħra ta' din il-kwistjoni issa xaru nofs għaddew. Meta se nerġgħu niddiskutuh dan is-suġġett ta' intom? Grazzi ħafna. L-evalwazzjoni għaddejja ma nistax illum intikom konferma ta' meta l-evalwazzjoni se tieqaf eh, konxi tal-impenn li tħanna liħ, però għadna dejjem bl-analiżi. Nerġgħu nkellmukom dwar dan, però x'inhu konxi ta' din il-weda Forsi mhux għal din is-sena, irridu naraw. Tajjeb wisq, grazzi. Sempliċement semmejt dak li kien għalinna l-Komissarju Bulġ fl-2016 li fl-2017 se jkun hemm din l-analiżi se tkun lesta da mhux il-każ mela nieħdu sitwazzjoni kif bħalissa. Niftaħ il-mikrofonu għal kollegi nibdew bis-Sinjura Hawken. Jiena l-ħin tas sajf joġobni ħafna. U jiena niftakru meta ġie introdott dan. Jiena kelli it-tfal tiegħi kienu twildu l-unika problema tagħna kienet li inġelu u mimor jorqdu flaxija anke minkejja x-xemx tiżreġ din kienet il-problema tagħna. Qed nitkellem dwar id-Danimarka fejn nibbenefikaw minn dan il-fenomenu, forsi kieku kont mill-Finlandja, eh, ma nafx għaliex hemmhekk bil kem tinżel ix-xemx fis-sajf, però jekk inti tinsa f'ċerti pajjiżi fejn hemm differenza kbira bejn is-sajf is-sajf u u x-xitwa eh, bħal l-Iżlanda, Danimarka, eċetera, sabiħ ħafna. Anki l-vjolenza fit-toroq ukoll tonqos fis-sajf xieġri bej il-Portugal u Spanja ġifiri, għaliex il-Portugal jimxi mal-ħin uffiċjali, però Spanja għaliex Franco xtaq segwi lil Hitler xorta waħda għad għandhom il-ħin Ewropew ċentrali, ġifiri bejn il-Portugal il-Portugal u Spanja hemm dan il-problemi kollha qed jissemmew kuljum kważi. Kif wieħed jista' jaddatta għal dan il-mart kollu l-semma, ecc. Kwistjoni ta' sija dejn. Naf li differenza kbira meta kollok satajn li taħseb għal 5-6 però sija waħda mhux daqshekk ta' barra minnaw. hawn. Jien għandi l-preferenza tiegħi, però nifhem il-preferenza l-oħrajn ukoll. Jiena rajt studji li juru li dawn il-problemi huma eżaġerati li qegħdin nitkellmu dwar il-kaos. 10 minuti kuljum qegħdin ngħidu ma nafx jiena. L-unika ħaġa li tiddispjaċini hija li aħna adattajna għas sistema preċedenti, pero. imbagħad jekk meta naslu għax-xitwa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 Grazzi. Iva, nafu kammu sabiħ fis-sajf. Sabiħ is-sajf għal kulħadd. Kif jiġri hawnhekk uh, u fi Strasburgu wkoll għad għandna il-bozzolz tradizzjonali uh, tal-150 nużaw dawk għaliex dan sar biex nifrankaw l-enerġija u mbagħad lili għaluli fl-Iżvezja li issa għandna l-LD. M'hemmx għalfejn nibżaw mill nibżaw li naħlu id-dawl, però hawnhekk għadna ma ġornajniex. Għadna bil-bozzot l-antiki. Issues that many errors that should be corrected, that's for sure. Peter, what do you have to say? Peter, xi tittejt inti brabta ma dan kollu? Iva, grazzi għall-istudju. Grazzi lill-petizzjonanti wkoll. Grazzi tal-li ġejtu għona fi Brussell. Jena għad bissimt meta l-petizzjonant semma l-kompromess tiegħu, ħadd ġifieri ma jieħu dak li jrid. Dak huwa t-tip ta' kompromess li jkollna iva. Bħal Ġermanja, ħa bil-koalizzjoni kompromess ħadd ma jieħu dak li jrid. Din il-kwistjoni ħin tas-sajf, ħin tax-xitwa, Dak li jdejjaqhom lin-nies huwa l-bidla meta ndawru l alloċ Ak jgħidu l-kostituenti tiegħi jgħidu li huma eh, l-bidla ddejjaqhom. U għal xi nies mhix problema, però ħafna nies li jgħidu isma' forsi jekk ma l-alloġġ jekk dejjem ikonna l-ħin tas-sajf. Tajjeb, però meta nerġgħu ndawru l-alloġġ lura dak id-dejjaqni. Kien hemm studju li qal tajjeb ukoll li f'dawn l-aħħar mit-sena kellna gwerar dinjin, kellna nibdlu, kena nifrankaw l-enerġija f'dawk iż-żminijiet ukoll. Però dik kienet raġuni ekonomika li ixpronat din il-bidla, però issa ekonomikament bħal donnu ma hemm problema Però hemm ukoll aspetti oħrajn li jridu jiġu mitqiesa. Kontent il-petizzjonant semmija dejjem ħafna affarijiet li jridu jiġu mitqiesa. Hemm il-kwistjoni ta' armonizzazzjoni xi ħaġa li ma rridux nitraskorraw, irridu nqisu dan kollu fuq livell Ewropew jekk iġobkom jiġifieri. Jiena ma nixtieqx li kull meta ngħaddi minn tliet pajjiżi kolli nibdel l-alloċ, katastrofika tkun xi ħaġa bħal din kieku, però nixtieq il-Kummissjoni kollu daqsxejn aktar kuraġġ ukoll. ma mm, nix biss petizzjonanti li huma kontra changeover, hemm MPs ukoll kontra. Xi ħaġa li ma tafx konfini ta' partiti din, nixtieq il-Kummissjoni tkun daqsxejn aktar koraġġuża l-Kummissjoni. Forsi nistgħu nitkellmu dwarha din. Għaliex qatt ma nagħmlu xejn imbagħad. Forsi ninvolvu l-istati membri wkoll naraw x'għandhom xi jgħidu huma. Nikkontemplawha forsi l-armonizzazzjoni. Xi jixtiequ li jkollna ħin wieħed biss, però mbagħad l-istati membri rridu jagħtu l-kontribut tagħhom. Dak li qegħdin naraw fil-Ġermanja huwa li forsi nagħmlu dan kif l affarijiet qegħdin hekk imbagħad fl-aħħar mill-aħħar nibqgħu kif aħna. Fl-2017 meta suppost kellna riżultat minn naħa tal-Kummissjoni, ma ħareġ xejn imbagħad il-Kummissjoni qaltilna kienet għaddejja bl-analiżi tagħha. Jiena nixtieq li l-Kummissjoni tippreżenta proposta li l-Stati membri jkunu mġela mbagħad li jagħmlu xi ħaġa. Smajna mis-servizz legali wkoll dwar x'jista' jinbidel Kellna kontroversja wkoll dwar x'jista' jinbidel, jiena jidher li li kieku tiġi emenda ta' direttiva għambat l-istati membri jkollhom jivvotaw il-proċess insomma ikollu jiżvolġi. Din il-petizzjoni għandna nżommuha miftuħa l-petizzjonant ngħidlu tinkwetax l-affarijiet jistgħu jinbidlu mhux liġi tan-natura din din hija xi ħaġa maħsuba minn nies tista' tkun emendata. Xi ħaġa li ħolqa l-bniedem dejn u nappella wkoll il-Kummissjoni. Titkellmux biss dwar iż-żamma jew l-abolizzjoni tal-ħin tas-sajf. Però lin-nies, in-nies li dejjaqhom huwa meta ndawru l-alloċ dik il-fażi biss. Xi wħud jgħidu favur il-ħin tas-sajf, eh, nixtiequ s-sena kollha però kwistjoni differenti li grazzi l-petizzjonant xi ħaġa bħal din iġġelna nirreaġixxu nħeġġeġ il-Kummissjoni biex tippreżenta proposta lill istati membri b'mod li l-Istati membri mbagħad jiċċaqalqu l-aħħar kumment tiegħi issa. Aħna tkellimna dwar dan qabel ukoll. Domna ħafna fl-Ewropa biex naqblu fuq kwistjonijiet ta' ħin u l-bidla tal-ħin. Aħna rridu noqogħdu attenti. Ma nixtiequx li jkollna sitwazzjoni ta' kaos, però wasal iż-żmien li nagħmlu xi ħaġa. Jiena kont ngħid ħin tas-sajf għal dejjem, però noqogħdu attenti forsi ma ndawruħx aktar l-alloġġ. Għanna diversi gruppi ta' interess ukoll qegħdin jaħdmu fuq din il-kwistjoni. U nixtiequ niddiskutu din il-kwistjoni fil-Parlament ukoll, però minn perspettiva ekonomika m'hemmx raġuni ekonomika biex nibqgħu nħadnu din is-sistema, m'hemmx għalfejn dawru l-alloġġ. Eh, hija xi ħaġa aktar politika din. naraw x'għandhom xi jgħidu n-nies u naraw xi xtiequ n-nies insomma grazzi. Much Peter and now. Grazzi ħafna Peter issa ngħaddi l-kelma lura li sur Kxar Fernot. Grazzi. Ikun tajjeb jekk nistgħu nabolixxu il-bidla tal-ħin ta' malaj, però nirringrazzjakom tal-isforzi, nirringrazzjak tal-li vjaġġajt hawnhekk U ser niprofa nagħmel sommarju, aħna qed nistennew ir-risposta tal-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni ilna nistennew risposta anzi il sena kważi ser tispiċċa, ġifieri naħseb li dan se tkun se sir fil-2018 aħna ninsabu ħerqana r-risposta tal-Kummissjoni u ser nagħmlu dan li ġej. Se nżommu l-petizzjoni miftuħa u nistennew ir-riżultat tar rieżaminazzjoni tal-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni naħseb li dan huwa konformi ma' dak li intqal minn Peter ukoll nixtieq nassigurakom li f'din il-Kamra dan huwa suġġett verament jaħraq rajt daqstant gruppi daqstant membri illi eh, jagħmlu pressjoni fuq din kwistjoni. Jiena personalment nivvjaġġa daqstant madwar id-dinja illi imbidlu per eżempju il-ħin b'seba eżempju sijat. Sija li mhix problema imma mill-jider toħloq problema lil nies oħra. Issa nistennew l-risposta tal-Kummissjoni u bat naraw grazzi l kulħadd, grazzi l petizzjonant murdura fil-Ġermanja u ibqa żgur li aħna se nżommu din il-petizzjoni f'moħħna. Fil-fatt 18 il-petizzjoni li jaqsmu l-istess opinjoni miegħek u mbagħad hemm petizzjonijiet minn naħa l-oħra ġifieri jridu noqogħdu attenti. Issa ser nitlaq mill-kamra is-sur Palċaki ser jieħu posti il-Viċi President u fil-fatt qiegħed hawnhekk tajjeb perfett. Tistgħu tiedu pawża qasira u mbagħad nerġgħu nibdew m'għandhomux. Grazie. I will use Slovak language now. ja tak máme posledné. Issa. Ser naddu għall aħħar żewġ petizzjonijiet. Ser nibda bil-petizzjoni 2664 tal-2014 minn Gabriel Zevanjan sakemm nafih mhux ta' hawnhekk. U għalhekk nixtieq nistaqsi l-rappreżentant tal-Kummissjoni Sur Balmarija u nkella Sinjura Barrios sabiex jagħtu rappreżentazzjoni tagħhom. Hawn xi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 jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Xi kummenti dwar il-kuntest ġenerali tal-petizzjoni. Aġġornament għasir fuq ġara sa minn meta ħarġet il-petizzjoni fl-2013 u mill-aħħar kontribut tagħna fl-2015 palma tistgħu tafu is-sitwazzjoni politika fejn jitlu drittijiet umani fl-ekwator ma bidliet. Il-poter kważi ma nbidel xejn mill-1990 u ma is-sitwazzjoni tibqa' karra fejn jitlu drittijiet umani E kif e, jirrapportaw organizzazzjonijiet internazzjonali, situazzjoni ta' drittijiet umani, e, situazzjoni politika, libertà tal-opinjoni tibqa' ta' tassib kbir. Xi oppożizzjoni politika tibqa' fl-eżil però għandha impatt limitat u fil-Ginea u fl-Ekwator jibqa' jkun hemm teddit ta' eżilju il-mexxej storiku tal-oppożizzjoni daħal daħal f'taħditiet sabiex jerġa' jirritorna, però ma kien hemm l-ebda ftehim. Kien hemm manovra min-naħa tar-reġim. Wieħed mill-petizzjonanti irnexxielu jirritorna fl-Ekwator Kinea, però ma setax jaġixxi bħala oppożizzjoni għax il-partit tiegħu l-ewwel kien limitat ħafna u nnifsu ġie akkużat fi żminijiet riċenti u spiċċa arrest domiċiljari u mbagħad ġie ipprojbit milli jkun kandidat l-aħħar avvenimenti importanti fix xena politika l-elezzjonijiet predisenziali saru fl-2016 u kienem bojkott tal-elezzjoni minnaħa tal-president wara 27 sena fil- fil-gvern. Il-pajis u koll għamel elezzjonijiet municipal fit-12 ta' novembru il-votazzjoni saret mod paċifiku kien hemm xi timijiet ta' osservazzjoni mill-Unjoni Afrikana kif ukoll minn pajjiżi li jitkellmu Portugiż, però kien hemm allegazzjonijiet ta' irregolaritajiet fil-votazzjoni min-naħa tal-Oppożizzjoni u E, fil-fatt il-PGG il-partit fit għara ġara rebaħ maġġoranza kbira. Kien hemm rebħa kbira mill-partit tal-President illi rebba 55 e, siġġu fil-Senat ġifiri kollha kemm huma u 99 mill-mit siġġu tal-Assembleja. E, dinja is-sitwazzjoni e, ta' drittijiet umani fil-Ekwator, fil-Ginja tal-Ekwator mill-aħħar kontribut l-Unjoni Ewropea tibqa titkellem mal-pajjiż f'kull opportunità possibbli sabiex tesprimi tħassib dwar is-sitwazzjoni fil-pajjiż. U tinkorreġixxi wkoll il gvern sabiex jagħmel passi lejn sitwazzjoni ntejba f'termini ta' drittijiet umani, libertà politika, spazju politiku u libertà tal-espressjoni b'mod ġenerali. Grazzi. Dziękuję pięknie ja. Chcę zapytać, czy chce Grazzi ħafna nixtieq nistaqsi lill kollegi jekk għandhom xi kummenti ma jidhirx li huwa l-każ. Jiena nipproponi li nagħmlu hekk. Is-sitwazzjoni hija waħda komplikata ħafna hija kwistjoni politika u jiena nibża li l kumitat tagħna ma jistax jibdel is-sitwazzjoni għalhekk jiena nipproponi li nibbatu ittra lill-awtoritajiet Spanjoli u ninformawhom dwar din il-problema. Nibatu ittra wkoll lis-Sinjura Mogherini u nitkellmu dwar din il-petizzjoni u l-problema. Wara dawn il-passi nagħlqu l-petizzjoni għaliex probabbilment dan huwa l-iktar li nistgħu nagħmlu f'sitwazzjoni bħal din qed nara li n-nies qed jaqblu jiġifieri nistgħu nagħmlu hekk issa l aħħar petizzjoni. Petizzjoni 405 tal-2017 illi hija ppreżentata mis-sur Cesar Desfulirello minn Spanja. Is-sur Rello nadilek il-kelma għandek 5 minuti. Estimados miembros de esta Cámara. Signori membri, nixtieq l għanet nirringrazzjakom tal-istudentuni għallum sabiex niprezentarkom dil petizzjoni għamil xurilu qoddim dan il-Parlament dak għandu xieqsam maqsu ta' drittijiet umani kontra l-immigranti fil-Libja post u reati kontra l-umanità li jistekwa għat jitmess u f'dan il-pajis. Dak li ġar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 tal-Kommissjoni għolja ta' ġnus maquda drittijiet tal-bnidem li għamil għal din ħaġa fl-14 novembru li għadha f'din petizzjoni li għadha madwar sitt xhur fismi u bħala ċittadin Ewropew u ġurnalista f'mument meta jiena tinħoss rabja kbira illi jeżistu dawn il-ksurijiet terribli ta' drittijiet tal-bniedem kontra l-immigranti illi qed isiru fil-ġurnata tal-lum u lilhom żmien isiru naħseb li issa wasal il-waqt li naqsam magħkom dak li qed jiġri u nikkundannawhom. Kienu ħafna l-provi illi qed jiġu li l narawhom li joħorġu mill-anti l-Amnesty International, Human Rights Watch, etc. And dawn il-kunu migranti li jkunu ġejjin lejn l-immigrazzjoni ċentrali u għanna organizzazzjonijiet bħal um, Doctors Without Borders, Oxfam Intermon, uh, Sea-Watch, dawna kolla jgħinu imma sinjuri dak li qed jiġri fil-Libja jeħtieġ l-attenzjoni tagħhom. Persekuzzjoni, xogħol forzat, um, til, stupru, torturi ta' nies Skont id-dokumenti li ntbat li Ministru ta' Affarijiet Barranin tal-Ġermanja l-Ambaxxatur fin-Niġer, il kondizjoni tal-immigranti u refuġjati fil-Libja huma maqar minn dak li kien hemm fil-kampit ta' konċentrazzjoni. Qalu li huma awtentikaw rapporti ta' eżekuzzjoni torturi u abużi sistematiċi oħra li jkunu qegħdin jidru madwar nofs miljun immigranti ġew identifikati fit-territorju Libjani mill-Organizzazzjoni Internazzjonali ta' Migrazzjoni fuq mir-rapporti L-aktar reċenti data 5 ta' novembru u probabli huwa ħafna iktar minn hekk qegħdin nitkellmu dwar dmijiet ta' eluf ta' persuni li qegħdin hemmhekk u ġew is-sitwazzjoni ġiet diskritta bħala suq ta' skjavi. Anke CNN per eżempju ippubblikaw rapportaġġ propju dwar subasta auction literalment ta' persuni fil-Libja. L-iskevitu bażikament fuq l-adba tal-Ewropa. 74% ta' persuni refuġjati migranti jgħidu li huma wkoll kienu kienu eh, raw bajnejhom torturi u eh, til ta' nies li vjaġġaw magħhom. Ir-rapport tal-Oxfam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 Permess ta' Mediterran fil-2016 kien hemm iktar minn 180,000 persuna fil-fatt dal-Parlament pal oħrajn l-Italja u l-Renju Unit approvaw il-ħlas u taħriġ ta' gwardja gwardjani tal-kosta fil-Libja. E, bekk asternalizza l-forma tal-kontroll tal-frontieri. U il-Libja huwa stat fallut u jina din il-Kamra qed insaqsija hija sostenibbli l esternalizza tal-frontieri Ewropej fuq tul ta' żmien immaġinajtu possibilità ta' rikat u żieda ta' eżiġenzi minħat tal-pajjiżi terzi li qed jikkontrollaw issa il-supervizja tal-frontieri tagħna hemm konsistenza ta' dan il-flejes x'qed jiġri minnhom Eh, mill-gvern tal-Libja jista' jkun il-Parlament qiegħed jiffinanzja b'mod direzzjon dirett gruppi armati u huwa leġittimu illi tiffinanzja gvern li ma għandux l-ebda kontrol territorjali ta' pajizu stess u illi indi tagħti flus eh, biex in-nies jinżammu f'territorju f'konflitt li mhuwiex sikur il-Gwardja tal-Kosta tal-Libja. tal kosta tal libja għedin jaħdmu jaġiċu skont rispetta drittijiet umani hemm garanzija illi ritorn fuq l-art dawk li provaw jaħarbu mill-Libja ħajkun qiegħed jirrispetta drittijiet tal-bniedem Bażikament qegħdin nerġgħu nibatu l-daw l-immigranti fl-idejn tal-kriminali, eh, tal-traffikanti tal-bniedem. tal kriminali tal traffikanti tal bniedem tal tal bniedem <coughs> nismaw b'immigranti li għalu li kienu il-gwardjani tal-kosta stess li sawtuhom, per eżempju. Tistaw taraw u koll rapporti taħħom daw in-nista li eh, inħelsu u li nbatu u li ġew ħajkunu inqas minn ta' snin ta' qabel imma walla ġittimu u li tinti timblokka l-unika eh, triq ta' kif jistaw jħarbu daw in-nies. U ovvijat ma jrit li l jibqaw jibqgħu jitilfu fil-baħar imma fl-istess ħin fit-territorju Libjan is-sitwazzjoni ma tanċi sabiħa għandek ħafna nies li qed jiġu torturati u maqtula minn mafji ta' traffiku ħadd mu qiegħed jiddokumenta sitwazzjoni imma xorta rridu nżommu f'moħħna l-ħaġa din hija kriżi umanitarja gravi immens u tirrikjedi tweġibiet politiċi illi ovvjament dejjem jittieħdu fid-dawl tal-valuri ta' dawn is sitwazzjoni trattat tal-Lisbona jiġbor jgħid li l-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea ma' l rispettat tad dinjità l libertà, demokrazija, l-ugwaljanza, drittijiet tal-bniedem u jgħid li l-Unjoni għandha tippromovi il-paċi u l-benesseri tan-nistaħa sa xfeqedin daw il-prinċipji. Aħna il-fatt li nibqaw sikta u dim dawn l-imġiba u dim daw l-affarijiet ifisser li aħna kompliċi u għalek dan il-parlament sabiex jibda l-investigazzjonijiet li jam bżon. U irridu ikunem għaftemiet internazzjonali sabiex ikun hemm evakwazzjoni urġenti ta' dawn l-immigranti li huma maqbuda fil-Libja lej pajjiżi terzi sigura u biex jaħdmu mod intelligenti bit-tir lil qudiem inxejnu dawna in-networks ta' traffikar tal-persuni u nittama li l-Unjoni tibqa' tkun dejjem punta referenza għad-difiża ta' drittijiet tal-bniedem. Grazie ħafna. Nixtieq nistaqsi li rappreżentanti tal-Kummissjoni Sur sabiex jippreżentaw il-pożizzjoni tagħhom Sur President. Sinjuri membri tal-Parlament. Ippermettuli l-ewwel nett nibda billi nispeċifika xi ħaġa sabiex neliminaw inqas taftejjim dak li l-immigranti eh, ikollhom jaffaċċjaw fil-Libja eh, hija sitwazzjoni kara ħafna, iċ-ċentri ta' detenzjoni fil-Libja huma kara ħafna. It-traffikar tal-immigranti u l-iskavitu illi aħna rajna u rajna dwaru fi xandi riċentament huwa sitwazzjoni karaw tmur eh, tikser dinjità umana aħna eh, konxi minn din is-sitwazzjoni u huwa minħabba dan li aħna qed naġixxu, però xi ħaġa li wkoll hija tal-mistħija hija n-numru ta' immigranti li jmutu fil-baħar. 3771 fl-2016 aktar minn 500 fl-2017 u anki dis-sena kien hemm imwiet fil-baħar. Kien hemm nawfraġi barra mill- Kosta e, ta' Sqallija fl-2016 fejn iktar minn 800 persuna erqu nispera li ma insejniex l-indinjazzjoni li ħassejna f'dik il-ġurnata u huwa għalhekk illi aħna ħadd nazzjoni. Nixtieq infakkarkom ta' malajr dwar il-kundizzjonijiet ta' dawn il-persuni meta jiddeċiedu illi jaqsmu l il baħar spiss ikunu fuq dajes li jintafu u ovvja li mhumiex iddisinjati sabiex jivvjaġġaw f'dak it-tul din hija proċedura kriminali u huwa għal dan illi rridu nieħdu azzjoni u dan bla ma nsemmu in-nies li jmutu fid-desert fil-Libja bħalissa m'hemmx stimi affidabbli però il-koll nafu li hemm diversi vittmi. Ġifir problemi kostanti e, dizintegrazzjoni tal-pajis iżidu biss il-problemi li jaffaċċjaw l-immigranti. Fid-daw ta' din is-sitwazzjoni xista' jsir hemm żewġ għażliet nistgħu sempliċement ngħidu lil Libja huwa l-infern fuq l-art. Sors ta' miżerja u nistgħu ngħidu illi peress illi m'għandniex aċċess għall awtoritajiet legali politiċi fil-pajjiż ma nistgħu nagħmlu xejn. Però xtajt il komunità internazzjonali jekk nibqgħu sieħda. Din hija alternattiva u mbagħad għandna alternattiva oħra nusaw il-mezzi kollha li għandna sabiex nippruvaw nagħmlu xi ħaġa, nippruvaw ngħinu lil dawn il-persuni. Bla dubju aħna żilna din l-aħħar għażla u qed nippruvaw nimplementawha skont strateġija illi tikkonsidra dawn il-fatti kollha irridu nsalvaw il-ħajjiet, irridu nipproteġu l-immigranti u rridu najnu sabiex il-Libja tiġi stabilizzata dawn l-anijiet huma fil-qalba tal-attività attwali tagħna traspant ta' emerġenza l-Afrika illi twaqfet fil-Belt Valletta f'Novembru tal-2015 eh, waslet għal programmi illi jammontaw għal għal 162 miljun euro. Tlet kwarti minn dawn il-flus marru b'mod esklusiv għal protezzjoni tal-immigranti u l-istabilizzazzjoni tal-komunità tal-uħ. Nipproteġuhom permezz ta' aġenziji bħall organizzazzjoni Internazzjonali għall-Immigrazzjoni u l-Kummissarju għali għal-Refugġjati, aħna najnu lill-immigranti fil-żoni fejn huma jaslu najnu sabiex eh, ikun hemm kura tagħhom fiċ-ċentri, fil-kampijiet, kemm l-UNHCR u l-IOM jidentifikaw l-iktar immigranti vulnerabbli l-IOM tajn lil dawk l-iktar vulnerabbli jaslu fil pajjiż ta' oriġni bċertu eh, għajnuna finanzjarja illi bekk ikunu jistgħu jintegraw ruħan fis-soċjetà. Lan ta' dan l-eżerċizzju mhux illi jaslu fiċ-ċentru jibqgħu hemmhekk, però li joħorġu. U dawn l-organizzazzjonijiet qed jaħdmu b'dan il an, ir-ritorn volontarju u l proġett ta' reinserzjoni. U dan jirrikjedi sforzi kbar sabiex tintervjeni wkoll meta hemm l-awtoritajiet Libjani li jikkontrollaw iċ-ċentri fejn l-imsiba tagħna għandhom aċċess irridu mmorru minn detenzjoni marruqa għal ċentri ta' detenzjoni miftuħa. Smajna li d delegazzjoni tal-Parlament Ewropew ser tmur f'dan il-post u nixtieq nieħu din l-opportunità u nissuġġerixxi li l-membri tal-Parlament li jaslu hemmhekk fil-fatt waslu dal-messaġġ lill awtoritajiet Libjani li jippermettu li dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni jinżammu miftuħa. Sar xi progress riċentament meta l-IOM u l-UNHCR ħabbru l ftuħ ta' dawn l-ispazji siguri. U dawn jippermettu li l-immigranti l-iktar vulnerabbli li jkunu familji ospitanti f'komunitajiet jew f'appartamenti dan huwa pass fid-direzzjoni tajba dan huwa mudell li nixtiequ nappoġġjaw niżviluppaw fil-Libja. L-istabilizzazzjoni tal-komunitajiet tal-qu hija wkoll priorità aħna nixtiequ niżguraw li l-komunitajiet li jilqgħu lill immigranti ikunu jistgħu jospitawhom f'kundizzjonijiet diċenti jkunu jistgħu ifornu bżonnijiet bażiċi kemm lill-Libjani kif ukoll lill-immigranti. Dawn huma attivitajiet ta' żvilupp konvenzjonali sabiex ikun hemm eżempju ilma, servizzi ta' kuri tas-saħħa, ta' edukazzjoni jew inkella għajnuna oħra f'terminu ta' tamir u għajnuna tas saħħa kura tas saħħa Iżviluppajna mal-Italja programm sabiex nagħmlu ġestjoni tal-frontieri u hawnhekk ukoll hemm numru ta' komponenti wieħed minnhom huwa li inħarġu lill gwardja Kostali tal-Libja sabiex dawn ikunu iktar professjonali milli kienu sissa għaliex iva fil-fatt Attwalment il-Gwardja Kostali Libjana mhux dejjem taġixxi b'mod professjonali meta e, ikun hemm e, tfittxijaw salvataġġ fuq il-baħar meta jkun hemm l-immigranti u minħabba dawn il-problemi aħna qed nippruvaw nagħmlu xi ħaġa sabiex meta il-persuni jiġu salvati mill-baħar jiġu trattati b'mod diċenti u b'mod professjonali. Però dan l-element irrid jiġi fid-dawl ta' element ieħor ma jridx ikun hemm traffikar ta' immigranti naħseb illi lkoll naqblu dwar dan u mbagħad għandna l-aħħar punt aħna ma niffinanzjawx lill gvern Libjan jew il-milizja laqqas iċ-ċentri ta' detenzjoni fil-Libja. Il-fondi tagħna jingħataw lill-imsieħba tagħna li jridu jimplementaw dawn il-programmi sabiex ikunu jistgħu jgħinu b'mod dirett lill-immigranti fiċ-ċentri ta' detenzjoni sabiex ikunu jistgħu jiżguraw lill l-komunitajiet lokali ikunu jistgħu jkollhom kundizzjonijiet ta' xogħol diċenti u dinjitużi u bekk ikunu huma jistgħu jgħinu lill-immigranti sabiex nagħlaq sinjuri petizzjonant, aħna ddeċidejna illi naġixxu għaliex li ma naġixxux miex għażla f'dan il-kuntest. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi tal-prezentazzjoni, napprezzaw dak li inti tagħmel. il-kalima li jmiss. Grazie. Grazzi. L-ewwel net jiddispjaċini li ma tantx nies biex jisimgħu xi ħaġa tant interessanti huwa dak li rajna wkoll jurina fuq l-iskrin il-petizzjonant naħseb kien ikun tassew interessanti kieku kien hawn iżjed nies biex jisimgħu. Aħna nikkritikaw ħafna il-politika migratorja tal-Unjoni Ewropea li tibbaza ruħa fuq id-deportazzjonijiet, iċ-ċentri ta' detenzjoni, ecc. U naħseb dak li għalinna l-petizzjonant jispiega sew is-sitwazzjoni. L-Unjoni Ewropea tħallas il-pajjiż terz biex dal-pajjiż terz jieħu ħsieb lill-immigranti ikunu qishom huma il-gwardjani tal-ħabs u aħna infarfru nħalsu u nfarfru. Issa, eh, dawna l-pajizi mux bil-fors una garanzija tal-ħarsin ta' trittijiet tal-bniedem hemm daw il-ftemiet ma' Turkija, mal-Marok u għarminek dak mal-Libja. Pajis illi mandekx gvern formali, stat fallut, għadin inħalsu lil dawn l-ekkim sejħa gwardjani tal-kosta u ma nafux fil-verita minn sebba milizzi li ma minnom għadin inħarġu u saħħajn sejjaħnilom gwardjani tal-kosta l-dawni simma minnu ma eżattament ma nafux. Terribli il-ħagġa qed jissejħu kampijiet ta' konċentrament fejn hemm l-iskjavi, hemm l-istupri, hemm it-tortura, hemm il-qtil. Din is-sitwazzjoni bil-flus tal-Unjoni Ewropea, dak li qed tiffinanzja l-Ewropa, dak li qed tippermetti li jseħħ l-Unjoni. Issa, jew skjabi fil-Libja jew mejtin marqa. Dik is-sitwazzjoni qed tgħidulna għażlu. Le, mhux dik l-għażla, mhux illi mejtin fil-baħar marqa jew inkella qegħdin torturati il-Libja, le, jistaw jitħlu fl-Europa, nistaw natu il-vizas biex jaslu l-Europa. Il-problema mhux dik, il-problema hi li ma rridux li jiġu l-Europa, dik il-problema ma rriduhomx hawnhekk u għalhekk il-problema eh, li għanna qoddimna jew inħalluhom skjavi l-Libja jew imutu fil-baħar jew jagħmlu għaxar snin eh, jaħdmu skjavi fil- fabriki ta' tessuti eh, fl-Europa. Sejdunna memx alternativi, da zgur li jem alternativi. Jiġu l-Europa b'mod sigur, b'mod dinjetu, sabiex intu għom ħajjed għawnek. Ġifiri r-tweġiba em minna ħatana. Mish l-ewwel petizzjoni li qed taslilna fuq din il-kwistjoni aħna għandna petizzjonijiet fuq it-Turkija ħafna rċivejna dal-aħħar ovvjament in-nies imħasba U naħseb dak li iridu ċittadini tagħna u dak li qed jagħmlu gvernijiet tagħna huma differenti ħafna. Ħafna nies jgħidu merħba refuġjati. Imma kummissjoni mhux qed tagħti merħba ġifiri jien naħseb li hemm bżonn ta' tweġiba. U għalhekk tajjeb li tikkonsidraw daqsxejn l-affarijiet għaliex naħseb illi fil-libe għanna namlu għam konxi minn din il-petizzjoni xemmek jitrattaw daw l-affarijiet u forsi eh, nitolbu il-Kommissjoni tgħidin niktar x'tib ta' ftemiet hemm libja x'tip ta' garanziji għal ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem il-monitoraġġ li qed isir. U forsi nistaw naddu wkoll il-petizzjonant naħseb tkun interessanti din. u mbagħad naħseb illi aħna bħala koordinaturi forsi nistaw ninaqdu wkoll niltaqgħu nagħmlu xi mistoqsijiet li kummissjoni, mistoqsijiet orali fil-kumitat, fil-plenarja nafru li din hija ħaġa li ssir iktar il qudiem imma xi ħaġa trid issir. Xi tip ta' treġiba tittinata. Grazzi ħafna. Dwar že toto na xtaqt ngħid dan. Din is-seduta hija web stream tiġifieri membri l-assistenti il-pubbliku jistgħu jsegwu d-diskussjoni tagħna u hawnhekk għandi pożizzjoni bil-miktub minant il-PPE illi jgħid illi jappoġġa l-petizzjoni u għandha tinżamm miftuħa għaliex tkopri kwistjoni serja ħafna. Jiena bħala President diġà napprezza l-attivitajiet illi ippreżentanna is-Sur Filori huwa b'mod speċifiku identifika illi dak li aħna niffinanzjaw u ma niffinanzjawx bil-flus Ewropej. Ma rridux nikkritikaw b'mod ġenerali jiena hawnhekk bħala mhux biss president iżda wkoll rappreżentat tal-PPE. U naħseb illi naħsbu illi insolvu l-problemi tal-Afrika u tal-Libja billi inġibu n-nies kollha fl-Ewropa mhix soluzzjoni realistika, però jiena naqbel mal-opinjonijiet ippreżentati hawnhekk li jridu nkunu attivi, involuti. Għax hija problema serja. Nixtieq nirringrazzja għall petizzjonant għal darbara, nixtieq nirringrazzjak għall petizzjoni u għall isforz tiegħek. U jiena naħseb illi nistgħu napprovaw il-proposti tal-kollegi tiegħi min-naħa tal-MEPs u tas segretarjat u għana ser nifurmaw il kummissjoni dwar is-sitwazzjoni. Ser inkomplu nosservaw it-taħdidiet mal awtoritajiet Libjani ser nibatu l petizzjoni bħala informazzjoni għall Kumitat Libe hekk kif propost. Ser ninformaw ukoll u nistaqsu għal pożizzjoni minnant il-Kumitat Afet għaliex huwa fil-qasam tar responsabilità tagħhom. Surrello, jiena nipproponi li l petizzjoni tibqa' miftuħa nistennew sabiex ikun hemm żviluppi ulterjuri. u naraw il-kollegi fil-Libja xikunu jistaw jinnegozjaw naraw x'tista' tagħmel il-Kummissjoni u wara ċertu perjodu ta' żmien meta nħossu illi għandna bżiet informazzjoni nerġgħu lura għall petizzjoni u nkomplu niddiskutuha sabiex insegwu s-sitwazzjoni b'kooperazzjoni ma' kumitati oħra u mal-Kummissjoni il-petizzjoni ser tibqa' miftuħa taqblu mal-proċedura. Tajjeb, sinjuri, naħseb illi wasalna għal tmiem tal laqgħa tagħna llum. Dan huwa kumitat attiv. Inkomplu l-ġimgħa d-dieħla. Nixtieqilkom tul il-ġimgħa tajba u narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazie.